Uh, ladies and gentlemen, I think all the, um, the shadows uh, and the rapporteurs here for our first... Senjuri, edin kolla presenti anche rapporteur, nishtiq nibda għax għanna agenda twila. Ellu. Mela nishtiq nitlobkom tpoġġu bil-qeda u nilqakom f'din il-laqata dal-ħodu. Għandi xie xie affarijiet nħabbar l-ewwel net kif qed jiġri fil-laqat kollha aħna qegħdin web stream dalodu wkoll għadha nixtieq nilqa' wkoll il-nies li qed jarawna fuq il-web. U daw kollha li kienu preżenti fil-forum ta' su' intern fi Krakow eh, fejn eh, il parlament kol kella preżenza pax konna ko-organizzaturi. U jiena tlabt u kol stid student l-persuni ja u wkoll fuq il eh, fuq il-web eh, il-negozju eh, l-persuni individuali anki fuq il-suq intern. Il-forum tal-suq internu ta' suċċess kbira, għanna partecipazzjoni kbira, 18 membru tal-parlament, ħafna minnhom f'dan il-kumitat, kienu voluti bħala rapporters u ħafna minnhom anki kienu presidenti ta' sessjonijiet Jiena nittama li fil-futur nkun nista eh, namel follow-up ta' din il-forum. Nishtiq anki nixbet l-attenzjoni ta'kom għal pubblikazzjoni ġdida minna naħta l-Kummissjoni bħala risposta għal xogħol li aħna għamilna, ċoħe l-iktar 20 eh, kwestjoni li tħasseb li ċittadini fuq is-suq intern. U eh, hemm pubblikazzjoni li għad disponibbli hawnhekk u dawk li għadhom ma qarawiex nitlobhom jistgħu jaqrawha. U l-erba minn dawn il-kwistjonijiet jirrigwardaw l-aċċess għal kontijiet ta' ħlas, il-mobile phone roaming u l-falsifikazzjoni. Uh, dawn kolla huma tliet affarijiet li ġew uh, fost eh, l-ewwel 20 kwistjoni li tħasseb li ċittadini tagħna. Mela, suċċess tal-Kumitat tagħna u anke l-istqarrija li Eh, publikajna fi Krakow li tati taqsira tal-punti importanti, taraw taqsira tal-workshops u anki konklużjonijiet politiċi. Aħna kollha kemm aħna aċċettajna li nittolbu li l-kapijiet ta' stat fis summit li miss eh, jaddu għall-implementazzjoni eh, dewmin tal-għat wahdini fuq il- eh, fuq il-suq wahdini. et nara li sur xvab għata unek u jaqbel anki ma dawn il pozizjoniet Mela, nishti li tiġi adottata l-agenda formalment, grazzi, u anki minuti tal laqata ta' lulju fil-dossier ta'kom jek għandkom xie kommenti tistaw tibatu għom l-segreterjat sal lelu ta' għada. <clears throat> Ma mela, nistan għastan għaddu għal-agenda tal-lum, jena se nkun president sal-11 un bat is-Sinjora Venju se tkun warajna għaxaw il-segretarju tal-Istat Polak għal-kummerċ u għandi bżon immur kelmu. Jena eh, kontent e li s se nitkellmu fuq il-rapport tal-Kummissjoni fuq l-standardizzazzjoni. Intkom kolla kemmitkom tafu illi aħna għamilna rapport strateġiku taħt it-mexxija ta' Kruisman u jiena kontent issa nirċevi l-risposta il-proposta leġislativa il hija parti minn komi. u din turi l-importanza kemm importanti li nagħmlu dan ix-xogħol. Uh, kien hemm anki sul Kreuzmann fosthom. Eh, naf ħafna nis lesti jaħdmu fuq u kif jiġri soltu f'dan il-komitat aħna nibdew billi nistednu l-Kummissjoni jippreżentaw l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-proposta tagħhom. Għal daqstant nilqa l-Sinjura Bringman mill-Kummissjoni u Weisenholm li responsabli tnej li huma eh, responsabli għal dan <coughs> dosjer tal-istandardizzazzjoni Mela l-ewwel forsi nitlob li Sinjura Komi t eh, tintroduċi bħala rapporter eh, għax din hija l-ewwel opportunità li għandha biex titkellem quddiem dan il-Kumitat. Mela Lara. Grazzi President. Nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea tal-preżentazzjoni illi se tagħmel fuq dan il-pakket ta' reviżjoni. Dan l-ewwel skambju ta' opinjonijiet aħna eh, nibdew uffiċjalment l-iter tal-Parlament li wassalna minar dubju għal regolament ġdid fuq il-standardizzazzjoni Ewropew. Fil-fat kif għal president ma bdejnix il-lum naħdmu, ma bdejna naħdmu xi sena u nofsilu bil-kooperazzjoni ma rapporti ta' own initiatives, kif tafu anki shadow rapporters huma l-istess li għandhom ruoli differenti anki f'dan il-rapport uh, own initiative nirringrazzjar il-Kommissjoni li mbattira tippreżenta fid-dettall il-dokument e e e u il-Kommissjoni konsiderat ħafna mill-proposti tal-Parlament u dan huwa għalina kisba importanti. Nittamaw il-Parlament dejjem qed jieħu ir-rwol ta' ko-leġislatur u u anki jressa e, il-kwistjonijiet u proposti ta' ċittadini. E, din l inizjativa tal-Komissjoni hija importanti, specialment f'dan il-moment ta' kriżi ekonomika, e, hemm stimolu eh, fil-ekonomija. U dana jista jisir b eh, b'sistema Ewropew ta' standardizzazzjoni li fl-istess ħin irid ikun eh, tajjeb għal bżonnijiet soċjali u ekonomiċi tal-Ewropa. Jena nħoss li memx għalfejn namlu rivoluzzjoni tal-sistema ta' standardizzazzjoni, imma kull ma ridu namlu manna naġustaw l-awlem u jiena din l-okkazjoni nishtiq nagħti indikazzjonijiet preċiżi linji gwida għaliex nixtieq qabel ma nagħmel hekk nisma' l-opinjonijiet tagħkom u l-partit kollha interessati u nipproponi naturalment eh, abbozz tar-rapport. Fit-23 ta' Novembru eh, Eh, se tkun eh, importanti bħala laqa biex nixbru l-opinjonijiet kollha, però anki niżviluppaw anki proposti. Eh, Nishti naqsam ma'kom l-ewwel reazzjoni għal dan il-pakket ta' reviżjoni u ngħidu li huma l-iktar kwistjonijiet importanti illi fuqhom se niddiskutu fix-xhur li ġejjin. Kif diġà għadd drabi oħra u anki Eh, kollegi oħrajn kien qablu miħaj, inħossu illi eh, ċerti eh, punti emżon inżommuhom fil-proposta u anki l-Kommissjoni accettat din il-pozizjoni. Per eżempju, natura privata ta' sistema natura volontarja u l-prinċipju anki ta' delegazzjoni nazjonali. Dawn huma kollha elementi li assolutament ridu nżommu fil-proposta. Jina nibqa tal-idea li s-sistema għandu għandha tkun privata u l-standard għanda issir eh, biex twasal għal beneficju li sejkun ċar. Jena, nishtie, eh, nitkellem fuq dubju, fuq tħassib li għandi għax jena nħoss li s-soċieta partit interessati u li smis ma jistawx jiġu evalwati fuq l-istess livell. Anki jekk fil-fatt huma eh, suġġetti dajfa ta' sistema, pero aħna eh, nħossu illi minnaħa waħda hemm l-interessi tal-pubbliku u batem minnaħa l-oħra l-interessi eh, tal-pubbliku ġenerali, il-protezzjoni tal-konsumatur, l-interess tal-ambjent u interessi oħrajn soċjali, illi huma differenti minn dawk tal smis smes Jiena għal daqstant nishtiq li kunnem konsultazzjoni xira, għax peress li dan huwa regolamentu mhux direttiva, l-attenzjoni għandha tkun akbar. Jiena nħoss fl-istess ħin li E, e la prezentazzjoni tal-SMEs huwa appunt delegat ħafna għaliex l-SMEs huma il bazi imma anki fl-istess ħin l-istruttura kollha tal-ekonomija Ewropea. U għal din raġuni eh, eh, mżon illi kollom rappresentazzjoni aħjar. Issa nati il-kelma l-President biex inkomplu eh, nitkelmu fuq dan il-sujġet. Well, thank you very much, uh, Mrs. Comey. Well, uh, I know that you're also... Grazzi, Signora Comey. Enti iktar tard ħad titkellem fuq il-pjanijiet tiegħek u anki fuq il-kalendarju tiegħek nkunu nistgħu niddiskutu fuq ċerti kwistjonijiet illi Eh, inti prezentajt. Issa, dal-ħodu nisamu għamminant il-Kommissjoni. Signor Brinkman, għandek slides u jina għal daqstant kontent nil-għak u natik il-mikrofonu. Grazie President u grazie anche il rapporter signora Comi ta' din l-ewwel prezentazzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament fuq il pakket Jena nixtieq ngħid li mill-laħa tal-Kummissjoni aħna naqblu perfettament ma' l-importanza illi nibnu fuq eh, din l-inizjattiva tal-sistema tal-standardizzazzjoni. Peress illi dankin l-element E, l-iktar importanti tal-rapport Own Initiative tal-Parlament. Jiena nixtieq issa nippreżentalkom l-ewwel l-evalwazzjoni tampat illi ġi preparata l-istrument legali għalikom u nixtieq għal daqstant infakarkom illi il-pakket li ġeddu adottat mill-Kummissjoni fl-ewwel ta' Ġunju tal-2011 huwa ir-riżultat ta' konsultazzjoni wiesa ħafna konsultazzjoni pubblika tal-partit kollha interessati. Għal daqstant l-elementi principali ta' din konsultazzjoni eh, eh, wiesa u anke esper, esperti esterni testaw tarawa f'din slide rajna illi kienem konsultazzjonijiet minn marzu sa meju tal-2010 u mbagħad kellna white paper fuq il-monitorizzazzjoni tal-, -tal Eh, tal-ICT, tal-standards tal-ICT fl-2009, unbat kellna esperti, unbat eh, kellna rapport ta'kom, eh, Own Initiative, u kienem anki konklużjoniet tal-Kunsil u b'mod partikolari il-konklużjoni tal-Kunsil tal-Ewropew ta' frar tal-2011 li indikaw li din l-inizjattiva għandha tiġi accelerata, għandha tiġi imħaffa u tim modernizzata għax essenziali essenzjali għall-ekonomija Ewropea illi l-standardizzazzjoni Ewropea tadatta ruħa għal eh, ambjenti li dejjem qed jitbiddel. Mela, nistaw nikonkludu wara dan illi l-użu tal-standards u tal standardizzazione Ewropea taw kontribut u se jagħtu kontribut għall implementazzjoni tas su eh, intern u strumenti tal-interoperabilità. Il-rapport tal-Parlament però jindikaw jindika illi għatem xi problemi li rridu nirsolvu. fil evaluazzjoni eh, tal-impatt aħna Eva, għana identifikajna li mumma dawn il-problemi li mbagħad se jiġu riflessi fil-istrument legali. L-ewwel problema hija illi l-proċess biex jiġi adattat eh, standards Ewropej kif titlob il-Kommissjoni e kiex maġla biżejjed. It-tieni problema il-fatt li hemm rappreżentazzjoni mhix xierqa mhix biżejjed tal-SMEs. U it-tielet problema hija illi il-konsorzi il il barranin ma jistawx jihdu sem fil-xiri Publiku tal-ICT. Mela, passoltu fil-evaluazzjoni tal-impatt wara li identifikajna l-problema principali għaddejna biex nizzaminaw xaz li tanna biex nirsolvu. Mela, fuq l-ewwel problema, il-proċedura għal adozzjoni għal tal-istandard Ewropej skont il-mandat, eżaminajna tlet għazliet. l għennet eh, jena nishtiq nixtieq najdilkom ngħidilkom illi hemm erba stadi importanti fl-iżvilupp ta' l-istandard Ewropew. L-ewwel waħda hija preparazzjoni tal-mandat. Umbagħad il-opinjoni pożittiva tal-kumitat u dana is-soltu eh, tieħu minn sitta għal 12 xahar. It-tieni stadju batu għal accettazzjoni aċċettazzjoni tal-mandat min-naħa tal-Organizzazzjoni tal standardizzazzjoni Ewropea u l-bidu <clears throat> tal-xogħlijiet. Dan il-perjodu ivarja ħafna. Minn tlet xhur tal-aċċettazzjoni min-naħa tal-bord Eh, għal 10 u 13 xar. Unbat <clears throat> e, l-istadju li għaddi li mis u għal izvilup tal-standard. U normalment jieħu eh, sentejn għal eh, senelek u għal etsi jieħu inqas minn sentejn. U unbat Fil-proċedura ta' oġġezzjoni dina kienet tvarja ħafna. Nistaw najdu illi dawn l-istandards jistaw jihdu anki tlet snin u anki ħafna iktar minn tlet snin. Għazza minn għajna l-dastant tlet għazliet biex innaqsu il-tul ta' żmien f'dan il-proċess eh, fuq l-istandards sviluppati b'talba tal-Komissjoni. E, L-għażla wieħed A. Għal daqstant aħna speċifikajna li mumma l-iskadenzi għal dawn l-standards dan jista' jkollu benefiċċju pożittiv, ekonomiku, jista' jkun hemm e, eh, żviluppi iktar maġla tal-istandard, jista' jkollu impatt pożittiv e, eh, fuq il-kompetittività tal-negozji. U dana jista' jkun grazzi għad deframmentazzjoni ta' suq internu għas semplifikazzjoni tal-evalwazzjoni ta' konformità. Mela, il-fat li nisviluppaw l-standard iktar malajr jistaw jinkoraġiċu l-innovazzjoni u teknoloġija ġdida. Parti minn dil-ozzjoni tista' tkun anki li nintroduċu inċentivi finanzjari biex inħedġu eh, l ezo biex taġġel il-proċess U din hija l-intenzjoni tana biex l-iskema finanzjarja eh, tersa lejn sistema iktar bazat fuq ir-riżultati eh, u fuq il-semplifikazzjoni. Eh, Umbat hemm l-għażla wieħed B li noħolqu Aġenzija Ewropea għall-standards illi jagħmlu ġestjoni tal dan il-proċess ta' ħolqien tal-istandard din l-aġenziji tkun parti mill ezo u tkun tista' terġixxi bħala segretarjat waqt illi il-prinċipju tal-delegazzjoniet nazjonali kun eh, msaħħa tkun responsabli anki għal kooperazzjoni mal ezo nazjonali. U għacċaru kol illi l-Aġenzija ma tistax toopera minajr l-appoċ tal- eh, organizzazzjoni nazjonali ta' standardizzazzjoni għal stant konsens bejn l-esperti dejjem se jibqa neċessarju. Barra minnek, dana se jwassal anki għal spejjes akbar għal budget Ewropew u bħala konklużjoni se jkun hemm impatt negattiv fl-spejjes u għat li se jkun hemm impatt pozitiv fil-titjib tal-kwalità tal-proċess ta' standardizzazzjoni ma nafux laqas jekk dawn l-attivitajiet ta' standardizzazzjoni fejn il-partijiet liktar import ewlenin huma privati u għandhomx dawn jiġu publikati minn aġenzija pubblika, speċjalment eh, meta l-istruttura eh, attwali edha ġat rispondi għal ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea. U mat lażla wieħed ċe u għal nintroduċu proċeduri trasparenti u semplifikati għall standards armonizzati Ewropej u standards oħrajn Ewropej li eh, qed titlob il-Kommissjoni. Um, proċess ta' programmazzjoni annwali iktar regolari kollu, se jkollu impatt eh, pozitif ġenerali, se permetti l leżo li tkun tista' tanticipa e tal-bit Eh, u tqassar il-perjodu ta' aċċettazzjoni. U din l sej se jkollha impatt eh, pożittiv ġenerali mingħajr konsegwenzi negativi. Eh, l-iżvantaġġ prinċipali huwa illi se tapplika biss għal standardizzazzjoni armonizzati u dawk żviluppati sviluppati b'talba tal-Kommissjoni. Għal daqstant mu se jkollha lebda impatt fuq il-ħeffa ta' xogħol ieħor ta' standardizzazzjoni Ewropew illi ma jkunx dan. <clears throat> Għal daqstant, skont l-analiżi tagħna l-aħjar għażla tkun eh, l għazla wieħed A u anki wieħed C. U matwara dan, eżaminajna l-problema numru 2, il-fatt li l-SMIs miex rappresentati bizzejiet. Għal daqstant, eżaminajna Eh, l-SMEs u l-partit interessati ta' soċieta. Eżaminajna tlet għażliet eh, l-għażla 2A il biex nifacilitaw rappresentazzjoni diretta tal-SMEs u l-partit interessati ta' soċjetà fil-organizzazzjoni tal-standardizzazzjoni Ewropea. Aħna nikkonsidraw il-parteċipazzjoni f'dan il-proċess ta' standardizzazzjoni jitlob li jkun hemm komprensjoni għawija teknika tal-standards proposti u tal-kuntest u il partecipazzjoni attuali titlob illi kunem impenn kbir ħafna uh, ta' żmien uh, kemm għall smis kif ukoll għall partiti interessati fis-soċjetà U minkejja l fat li il-parteċipazzjoni diretta hija aktar mod effettiv għal biex e, e, SMI individuali kollu impatt partikolari fuq standard partikolari, il-numru ta' komitati u gruppi tekniċi et xekkel din ir-rappresentazzjoni diretta biex najdu mod ġenerali. Fuq livell iktar orli. Il-parteċipazzjoni individuali tal-SMI se twassal għal distribuzzjoni ineffettiva tal-informazzjoni lejn dawk l-SMIs li mhumiex qed jieħdu sem f'dan il-proċess ta' standardizzazzjoni. U fl-aħħar u bat din l għażla ħajkolla effetta inflazzjoni tal-numru ta' parteċipazzjoni fil-proċess ta' standardizzazzjoni biex bekk huwa probabbli se jkun hemm impatt negattiv fuq il-ħeffa ta' dan il-proċess ta' standardizzazzjoni. Għal dastant l-għażla l-iktar eh, eh, l-aħjar għażla kienet l-għażla 2B li hija fuq il-drittijiet ta' vot għall-organizzazzjonijiet li rappreżentaw eh, l smis u il-partit interessati fl-organizzazzjoni ta' standardizzazzjoni Ewropea, aħna konkludejna li l-fattibilità ta' din l-azla miex ċerta, għaliex qed tagħti drittijiet ta' għal drittijiet ta' korpi oħrajn għandhom jiġu negozjati u um mal-membri tal-EZO. U dina miex eh, għazla fattibli għal-inqassissa. Mbatem il- għazla 2 ċe illi insaħħu l-pozizjoni tal-SMEs eh, ta' rappresentazzjoni tal-SMEs u tal-stakeholders fil-EZO billi nattu il-possibilità ta' dritt ta' grant operativ. Din l-azla edha toffri l-possibilità li jkun hemm appoġġ kontinwu min-naħa tal-Kummissjoni għall-organizzazzjonijiet li rappreżentaw l-SMEs u anki l-partit interessati la soċjetà. biex huma jkunu jistgħu jikkonsolidaw ir-rwol tagħhom fil-proċess ta' standardizzazzjoni. Għal daqstant biex nirsolvu t-tieni problema l-aħjar hija l-għażla tnejn ċe li hija l-għażla preferita tagħna. U mat l-azla numru tlieta fu l kwestjoni tal-xiri publiku. Eżamnajna unek tlet għazliet. Tlieta A u għalli nerġaw nsaħħu l-implementazzjoni tal-mekkanizmu ta' deċizjoni tal-Kunsil 87-95 fuq l-istandardizzazzjoni, fuq ix-xiri publiku u id-dialogu tal-politika, aħna nħossu li din l-azzjoni ma fiex, li din l-azla mandiġ ċertezza legali, ma tatix appoċ waqt il-proċess ta' konsultazzjoni. it ta' be edha permetti illi kunem referenza fil-xiri pubbliku, aħna nħossu li l-aħjar vantaċ ta' din l-azla hija il-possibilità ta' referencing selezzjonat għall standards ta' konsorzju għal eh, skopijiet ta' xiri publiku fuq bazi legali eh, se jitkompensa il tendenza ta' frammentazzjoni ta' su u jista' jkollu impatt pożittiv fuq is su intern. Fuq dak li għandu xasa ma' riski eh, ma' mal-mitigazzjoni ta' riski tal-proprjetà intellettuali, l-standards barranin tal-konsorzi jistaw isaħħu il-kompetitività tal-industriji tal-ICT Ewropej. Umbat, hemm tlieta ċe illi ikolna natu il-fora u l-konsorzja pubbliċi biex intuhom eh, status ta' korpi ta' standardizzazzjoni rikonosciuti. Dawna jgħatu eh, l-istess garanziji tal- eh, Eh, fora u tal-konsorzja tal-EZO u din il azla ma ġiċ eh, mantnutam fil-proċess ta' konsultazzjoni. Għal daskant aħna nipreferu li l azla ħjar azla tkun tlita be. Għal daskant, issa għawnek għanna elementi oħrajn li eżaminajna fil- eh, evalwazzjoni ta' impatt, il-potenzjal lejn is-semplifikazzjoni hemm tliet strumenti legali u aħna inħossu illi dan inħossu illi għafas legali semplifikati kun aħjar u għalek aħna ħriġna bi proposta illum għal għafas legali waħdini flokit it oqsfa li kellna qabel. F'din is-slide hemm numru ta' kwistjonijiet l-għonet nixtieq l-iktar importanti għalina huwa l-aħħar punt eh, l istandard Ewropew fuq is-servizzi. Eh, inkom tafu illi in notifika tapplika biss għal l-standards fuq il-prodotti u mux fuq il-servizzi. U il-grupp eh, ma jistax jippormeti illi l-eżot toħroġ bi-standardizzazzjoni Ewropea fuq servizzi. U hemm għal daqstant il-possibilità hawnhekk li narmonizzaw u nissimplifikaw l-proċeduri għal mandati kollha. Ikunu xikunu l-oġġetti kommerċali tagħhom. U nistgħu nitolbu illi l-organizzazzjoni tipprepara regolament fuq is-servizzi u il-konsultazzjoni pubblika appoġġat mod sħiħ din il-possibilità. Għal-daqstant l-evaluazzjoni ta' Impat, u mbagħad għandu għannes ħamsa, għandu ħafna għazliet m'għandix ħin nitħon fihom kollha, tistgħu taraw il-għażliet li skartajna f'din is-slide il huma l-inkat, il huma nizlin fl-annes ħamsa. Għal daqstan tisa għabbażi ta' din l-evalwazzjoni ta' impatt il komissjoni prezentat il-regolament, la bozza regolament taħħa biex nisostitwixxu il-deċiżjoni 1673 u 87 tal-95 u għet niproponu anki li nemendaw ħafna direttivi settorjali fuq il-proċedura tal-standards armonizzata. Peress li din dan il regolament qed jagħmel armonizzazzjoni tal-istandards kollha. Għal daqstant. Għanna l-slide li mistissa illi qed nippreżentalkom hawnhekk l-elementi prinċipali tar-regolament il-ġdid kif qed jiġi propost. Aħna nistaw nestendu definizjoni u l-ambitu għas servizzi, dan huwa dinja bidla importanti, qed nagħmlu ċara wkoll illi il-Kummissjoni tista' tati mandat l lezo biex tfassal standards li appoġġaw leġislazzjoni u l-politika Ewropea u batanna żewġ artikoli fuq l-kooperazzjoni bejn il-korpi nazjonali ta' standardizzazzjoni, dinija bidla u kol eh, metan qablu għamma l-istrumenti preċedenti fl-artikolu 5 sen semmu anku, anki l-importanza li nżidu l-parteċipazzjoni tal-partit interessati u nishtiq un semmu kol xin umma dawn eh, l-organizzazzjonijiet eh, u fuq dak li għandu xjaqsam mm, mal-finanzjamenti u għaspegat l annestlita tal-regolament. Umbat il-regolamentu kol jiprovdi għal kooperazzjoni iktar upstream bejn il-Kummissjoni u l-EZO kif ukoll espressjoni iktar viżibbli tal-prioritajiet tal-istandardizzazzjoni għall-adozzjoni ta' program ta' ħidma illi umbat jiġi adottat mill-Kummissjoni b'mod partikolari lista ta' mandati futuri u fuq dan il-punt ġa qegħdin naħdmu fuq l-ewwel versjoni ta' dan il-programm ta' ħid manwali. Un nitamaw li l sal-aħħar ta' sena, unkunu nistaw natu li l-Konsilu l-Parlament komunikazzjoni fuq dan il-programm ta' ħid manwali. fuq l-standards importanti illi ġew mandati u dawk illi umbat se jiġu eh, implementati s-sena d-dela. L-artikolu 7 jirrigwarda l-proċedura biex tintalab l lezo eh, il-mandat biex toħroċ l-standards. Emme kanna xi proposti biex inqasru l-proċeduri amministrativi skont l-artikolu 7 Mbagħad l-artikolu 8 huwa fuq l-oġezzjonijiet għall-standards armonizzati u din il-proċedura ħatkun dejjem applikabbli sakemm ma jkunx hemm proċedimenti differenti fil-artikolu eh, 22. U bat element ieħor importanti, eh, element ġdid tar regolament se jkun il-possibilità illi nirrikonoxxu eh, standards pubbliċi għal xiri pubbliku l-artikoli 19 u mbagħad eh, hawnhekk kienu proposti minnaħa tal-istati membri u anki minn partijiet interessati oħrajn eh, fuq pjattaforma ta' partijiet interessati illi ħat tiġi imwaqfa minn deċiżjoni tal-kurs illi bħalissa qed tiġi mħejja u dina ħad tkun pjattaforma sekundarja wiesa ħafna u għetara għonek fi slajd min se jkun membru ta' din il-pjattaforma. Probabilment din il-pjattaforma ħatibda taħdem diġa sena d-dieħla u għal daqstan se jkolla rwol importanti ta' konsultazzjoni eh, għal-Kommissjoni fuq l-standards tal-ICT. U bat l-annest ta' regolamenti li għatjati il-kriteri ta' kwalità li se jiġu użati għal rekonoximent tal-standards tal-ICT eh, fuq dak li għandu xaqsam ma' referencing fil-xiri pubbliku taħħom. U dan fih il-prinċipi ewlenin u fih elementi oħrajn importanti u b'mod partikolari il relazzjoni bejn l-standardizzazzjoni u drittijiet ta' proprjetà intellettuali. Importanti. Umbat, slajd li miswa fuq il-finanzjament. Artikoli minn 11 sa 13 qed jagħtu l-bażi ġenerali għal dak li se jkunu l-attivitajiet eliġibbli għal finanzi u kif se nagħtu dawn il-grants operativi u anki il-somom għal l-standards u anki l-possibilità li nifinanzjaw il-parteċipazzjoni tal-Organizzazzjoni Ewropea li rappresentaw l smis u anke eh, partit interessati ta' soċjetà. U dawn un-bat il-punti l-oħrajn huma msemmin fl-artikol li għetaraw taraw fis-slide. U mbagħad ir-regolament fih ukoll ir-regoli ta' komitoloġija għall-atti delegati artikoli 16 u 17 u anki għarwol ta' komitat ġdid illi l-iktar ruol formali se jkun illi jkun eh, l-oġezzjonijiet tal-standard armonizzati u ruol informali biex jagħtu inputu eh, parir fuq il-programm ta' ħidma. U bekk eh, wasalt fl-aħħar tal-prezentazzjoni tiegħi, President, nixtiequ ngħidu li aħna kuntenti ħafna eh, li il-Parlament qed jagħti priorità għolja għall-eżami tal-proposta tagħna aħna nittamaw ħafna Eh, illi inkunu nistaw nilħu ftejm mal-Parlamentu mal-Kursil fi xur li ġejjin u nittamaw illi fl-ewwel ta' jannar ta' 2013 dan ir-regolament jista' jidħol fis-seħħ u nixtieqkom tiftakru li din il-proposta mhux biss ta' min narawa fil-kuntest tal-istrateġija tal-EU 2020 ma hija wkoll waħda mill-12 livelli 12 livell tal-qatt waħdini Ewropew illi huwa inkluż f'wieħed mill-kwistjonijiet ta' priorità illi għandhom jiġu eh, diskussi u jaslu għal deċiżjonijiet minn aktar kmini possibbli. U aħna għal daqstant eh, lesti disponibli natu l-għajnuna kollha tagħna lil dan il-kumitat u nittamaw illi nkun nistgħu naħdmu b'mod kostruttiv biex ikonna riżultat pożittiv. Grazie ħafna, President. Um, Grazie ħafna, u naħseb li hawnhekk qed nistabellixxu il prezentazzjoni ti tiegħek eżattament x'iridu nagħmlu, ġifiri x'għażliet għanna u d dimajnejna u x-politika aħna għedin konsidraw u li x-konsidrajtu intom u l-analiżi tiegħek tatna d-dufijiet u punti b-saxħetom tal-proposta. Kollegi, ma konnix sibna naħna nħanamlu dibattitu kbir fuq dan il-sujġet, kol ma ridna huwa l-nidu l-proċess, Nafu li ħajkun hemm diskussjonijiet fit-tul, iżda xorta waħda tfadlinna ħin għal round ta' kummenti. Rridu nifukaw l-iktar fuq il-xogħol tal-Kummissarju u anki xogħol tal-la barra minn din l-evalwazzjoni mbagħad nistgħu nitlu fid-dettall iktar qudiem. Qabel xtaqt nilqa' żewġ gruppi li qed iżuruna mis Vajter, naħseb li hija jum importanti hawnhekk ukoll bħalma l l-kol tafu iżda għandna wkoll il-Kunsill tal-ħaddiema minn Neuhof, minn Kemes, u anke xi imprenditori torok minn Kassel u naħseb li ħassibu dan is-suġġett ta' interess għalikom u tistgħu taraw il-perspettivi differenti, u għalhekk kom hawn fid-diskussjoni. Imbagħad nishtiq naddi l-kelma li Shadow Reporters u jekk il-Sinjura Komi eh, taċċetta, fetħet il-diskussjoni wara kollox, Is-sur Mendes mhux qiegħtaw, is-sur Kreisman tixtieq jitkelmen Ruler u s-sur Kozoċnik. Il-kummenti u l-mistoqsijiet l-ewwel ħaneħdu mix-shadows għal-daqstant u naddi ngħaddi l-aħħar kliem tagħlu lill-Sinjura Komi biex tagħlaq dibattitu. Grazzi President, Sinjura Xaldemosa, nitkellem bid-Danis. Mena, mod ġenerali nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għal proposta eċċellenti naħseb li isu numru ta' affarijiet li aħna prezentajna fil-rapport mill-kumitat tagħna fi stadju aktar bikri. Naħseb li dan huwa eċċellenti. U Sinjura Komi, nixtieq ngħidilha li rridu nagħtu ħarsa lejn dawn l-affarijiet f'aktar dettal biex naraw kif tassaw nistgħu naslu għal titjib viżavi il-proposta tal-Kummissjoni. Nixtieq ngħid kantejn dwar il-prioritajiet dwar daw l-NSBs xieħsbu eżattament l-entitajiet nazzjonali ta' standardizzazzjoni. Hemm il-proċeduri u l-organizzazzjonijiet u sa ċertu punt dan iqis ukoll l-interess pubbliku. U naħseb li għalhekk irridu nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lej kif infasslu l-affarijiet. Issa fil-proposta naraw li irridu nagħtu ħarsa lejn ir-rappreżentazzjoni xierqa mill-partijiet interessati mill-soċjetà ċivili. Iżda dan xi fisser eżattament. Naħseb li nudu ħarsa aktar mill-qrib għal dan. Imbagħad naħseb li nistgħu nagħmlu numru ta' proposti konkreti dwar l-organizzazzjonijiet u mhux biss il-konsumaturi. il ħaddiema pereżempju, l-impjegati, daw ukoll jistgħu jkunu involuti fil-proċess. Imbagħad fil-qosor fir-rigward il-ħeffa, il-veloċità ħafna drabi rridu niddiskutu l-fatt li l-proċedura ta' standardizzazzjoni timxi bil-mod. U naħseb li l-Kummissjoni qiset dan fil-proposta tagħha. Madana kollu naħseb li nistgħu nħeġġu dan ix-xogħol b'modi oħra, mhux naħarsu lejh f'termini ekonomiċi. Forsi nistgħu nagħmluha possibbli li jkun hemm għajnuna ta' interpretazzjoni. Ħafna drabi tkun xkil. Mhix kwistjoni biss li nimbuttaw din il-proċedura l-qoddim f'termini ekonomiċi Barra minn hekk importanti li konna monitorraċ xira ta' din il-proċedura kollha fuq il-livell Ewropew. Għalhekk inħares il qudiem biex naħdem flimkien miegħek u naħseb li proċedġejna leġiżlazzjoni tajba ħafna f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi ħafna. Assur Kreutzmann Grazzi ħafna, President, Signori. Il-proċess ta' standardizzazzjoni jimxi id fit u importanti ħafna għassu intern, mhux biss fil-pajjiżna żda mal-qija tad-dinja mux biss fl-Europa ma anke fil-pija tad-dinja. Kwalikwa ħaġa nistgħu nagħmlu t-tip huwa għatajja palina u għatajja pal konsumaturi u dan nilqgħuh. Fil-proċess ta' standardizzazzjoni rridu qogħdu attenti x'inhu rekwiziti u nafu l-dinja tinbidel. L-affarijiet qed jinbidlu hemm inqas karta li tintuża iżda hemm iktar teknoloġiji, hemm meħtieġa ta' teknoloġija, ta' innovazzjoni u hemm eh, żminijiet li mhux qegħdin ilaħqu magħhom għalhekk hemm bżonn inħaffu l-proċess kollu, iżda mhux għaskapitu tal-kwalità. Kien hemm xi xettiċiżmu dwar il-qasam kollu fil-fatt u naħseb li l kontenut hawnhekk huwa wieħed sensittiv jagħmel sens rridu nifukaw fil-loqsma fejn hemm ħtieġa ta' standardizzazzjoni. Mhux dejjem ser ngħidu li nistgħu nindirizzaw eżattament każ b'każ u rridu nevitaw li jkun hemm approċċ fejn kollox nistgħu npoġġu f'keffa waħda. Nilqa l-fatt li l-Kummissjoni fil-proposta tagħha toqgħod aktar attenta għall-input tal-SMEs fil-proċess ta' standardizzazzjoni Fil-fatt, eh, rridu għoddu attenti għax il-Kummissjoni qed twassal il-proċessi ta' standardizzazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar huma l-SMEs li jridu jimplementawhom. Issa fil-kwistjoni ta' delegazzjoni l-entitajiet nazzjonali li jibatu delegati l-entitajiet Ewropej u naħseb li dan kien ta' valur fl-modi u rajnieh Hemm dibattitu għaddej bħalissa fuq dan qegħdin qrib ta' situazzjoni fuq il-post u dan wa fisser li kienem benefiċi għall-SMEs għalli huma rappresentati permezz tal-organizzazzjonijiet tagħhom eh, f'dan ir-rigward fuq il-livell Ewropew. Imbagħad fir rigward l-istati membri sta għalihom li żguraw li t tarif ikun imqassam kif inhu xiera. Bla dubju ser ikun hemm meħtieġa għal attenzjoni kif jimxu l-affarijiet u ħarqan ħafna li nara rapport mis Sinjura Komi. Grazzi. Grazzi Sinjura Rule. Grazzi ħafna. Xtaqt ngħid xi ħaġa dwar dak li qal l-aħħar kellim sur Kreuzman, ħdimna fuq rapport qabel simili u għedna mux biss rridu nitkellmu dwar l-SMEs, iżda radunata ħarsa wkoll lejn il-livell Ewropew u dan huwa applikabbli hawnhekk ukoll. Il-koll rridu naraw dan, speċjalment il-kumpaniji ta' żaru ta' daqs medju jridu standardizzazzjoni u jridu organizzazzjoni speċjali u għalhekk irridu diskutu drittijiet ta' voti. Hija xi ħaġa li qed mill-Kummissjoni għandna xi mistoqsijiet u punt interrogattivi fuq l-għażla wieħed B li ġiet ippreżentata dwar l-ispejjeż li mhux se jiġu komperti minnu fih kollha, iżda mbagħad l-għażla ċe ħajkun hemm fondi addizzjonali ser jitpoġġew. U għalhekk naħseb il-kwistjoni ta' drittijiet tal-voti ma ġietx indirizzata kif suppost u rridu niddiskutuha mar rappreżentanti. l sinjura Komi mbagħad nixtieq ngħidilha li fis-smieħ tkun idea tajba li kieku nistgħu niġbru flimkien il- il-partijiet kollha involuti fir rigward l-ikos, fi rigward l-ambjent ma jidirx li qed jaqblu magħna, laqasem jider reprezentant tal-Unjoni u għalhekk irridu nilqgħu lil kulħadd rappreżentanti kollha u ndaħluhom fdaw il-fora biex bekk ikun hemm rappreżentanza xira. Il-Kummissjoni trattat il-punti ewlenin u jiena nixtieq ngħid biss kelmtejn dwar id-direttiva aħna maħniex pozizjoni għalissa li nkunu nistgħu niddeċidu issa aħna kollox aħna u dan rridu għalhekk nistabilixxu l-mandati b'mod ċar għaliex sissa m'għandniex informazzjoni dwar il-qada kurrenti tal-iżviluppi bħalissa u naħseb li hemm ħafna informazzjoni nieqsa xi punti li tqajmu kienu importanti li jkun hemm semplifikazzjoni li nħaffu l-affarijiet u nagħmluhom aktar flessibbli iżda nqogħdu attenti aktar nifukaw aktar fuq it-trasparenza tal-proċedura. Naħseb li trasparenza għadha nieqsa hawnhekk jekk irridu li kulħadd eh, jkun rappreżentat u naħseb li l-Parlament irid ikun marra faħjar. Kwistjonijiet li tqajmu kienu xir u tajbin fl-opinjoni tiegħi, iżda punt li jiena nħoss li huwa importanti li huwa standards tal-ICT. Għalija mhix kwistjoni biss ta' servizzi pubbliċi, iżda naħseb li hemm moqsma u setturi differenti tal-industrija li jridu japplikaw għal dawn l-standards tal-ICT. Nixtieq li jkun hemm dibattitu fuq dan il-punt biex naraw kif nistgħu nevitaw sitwazzjoni fejn nkunu qegħdin eh, naġlu l-affarijiet u nibdew l-affarijiet ta' taħt fuq. Nafu li l proċeduri hija komplessa ħafna, hija diffiċli ħafna għal fora u l-konsorzja li applikaw standards meta jkun marfa dwarhom tard wisq u għalhekk nixtieq ngħid ġohra dwar standardizzazzjoni tal-forniment ta' servizzi għaliex għandna bżonn aktar tarif fuq dan il-punti fl-aħħar okkażjoni meta tkellimna dwar il-rapport ta' inizjattiva propja der li ċar li l-forniment ta' servizzi hija qasam fejn hemm bżonn ta' aktar standardizzazzjoni. U naħseb li rridu ndiskutu aktar fid-dettall eżattament x'nistgħu nagħmlu u kif nistgħu nagħmlu. Grazzi. Naħseb li suġġeriment dwar xi wħud tweġibiet u l-mistoqsijiet eh, l ndaħlu fi smieħ hija dejja tajba nifuka fuq dawn il-kwistjonijiet li ġa semmitu s-sur Sinjura Komi anke fir rigward l-SMEs, naqbel miegħek dwar l-ICTs u l-standards tal-fora u naħseb li kwistjoni tawlenin tkellimna dwarhom. Issa ngħaddi l-kelma l Kozoċnik u nilqa l-kollega u jekk jixtieq jitkellem nadilu l-kelma wkoll. Iżda s ngħaddi l-kelma lis sur Kozoċnik. Grazzi, President, nixtieq nerġa' lura bidu tad-dibattitu li kien sentejn ilu, jew madwar sentejn ilu, fiħdan il-Kumitat tagħna, kien grazzi għalik u koordinaturi oħrajn li diskussjoni fuq standardizzazzjoni imbdiet fil-fatt. U dak li smajna kienet twissija li l-standardizzazzjoni m'għandix jessir strument ta' regolamenti minn fuq għal isfel iżda minn isfel għal fuq. Ġivin partijiet li jridu implementaw id-direttiva u l-proposta. U dan għad fir rigward standardizzazzjoni Ewropea u fir rigward l-ISO, l-Uffiċċju Ewropew ta' Standardizzazzjoni ridna li noqdu attenti li ma jkunx li jkunu kol strument ta' kompetizzjoni, għalhekk nistgħu nkunu sodisfatti, sodisfatti sa' ċertu punt, għaliex ir-rapport qed jgħid li standardizzazzjoni għandu jibqa' fil japplika l-qafas privat fuq livell Ewropew ukoll u anki fuq l-aspett nazzjonali għandu jinżamm ukoll. Fil-Parlament Ewropew issa għanna grupp ta' membri li saru esperti għal standardizzazzjoni fil-fatt. Nixtieq nirringrazzja l-Kommissjoni għal l-evalwazzjoni tal-impatt tagħhom u naħseb li dan se jippermettilna iwessaw id-dibattitu kemm jista' jkun. Nixtieq ngħid kemmtejn dwar l-aspett tal-ħeffa, tal-veloċità li tqajjem diġà. Semmejtu fil-bidu tar rapport tiegħi u forsi biddiltu fil-rapport tiegħi sa ċertu punt għaliex l-standards tekniċi huma kwistjoni ta' konsensus u biex tilħaq konsens dan jirrikjedi l-ħin. U għalhekk fir rigward il-veloċità ma naħsibx li hija ċara u tajba hawnhekk, għalmenu mhux fi standardizzazzjoni. U naħseb li Nistgħu nsibu aktar tweġibiet tal-mistoqsijiet tagħna matul is u id-dibattitu hemmhekk ser ikun wiesa ħafna fuq drittijiet ta' votazzjoni kif ukoll fuq il-livell Ewropew ta' standardizzazzjoni. Grazzi. Grazzi, grazzi lil kulħadd. Dak li nixtieq nagħmel issa huwa li ngħaddi l-kelma lil Lara Komi biex tagħmel kummenti ta' luq. mbagħad fir rigward l-iskeda tarrafna wkoll nishtiq nixtieq nirringrazzja l-Kommissjoni talli niedu dan il-proċess u naħseb li ħajkomplu eh, kunu voluti għaliex nafu r-rapport huwa sostanzjali ħafna u fi ħafna pażni qed nurriħa hawnhekk fil-fatt u nafu li hemm ħafna dettall hawnhekk diffiċli nagħmlu skrutinju fuq kollox iżda naħseb li tiwieġbu l-kwistjonijiet għal mistoqsijiet qogħdu attenti u nserra fuq l-erf tal-rapporters eh, tal-rapporter u shadow rapporters. Smira Komi, grazie President, nirringrazzjak u nirringrazzja l-Kommissjoni għaxol li għamlet, il-sujġettu huwa wieħed komplikat ħafna, zda fl-istess ħin għanna bżon li namlu semplifikazzjoni. Jina nħoss li huwa meħtieġ li jkun hemm rappreżentazzjoni aħjar tal-SMEs iżda fl-istess ħin tal-partijiet interessati tas-soċjetà. Naħi kum ħat mill-għanijiet tagħna biex nkun nistgħu ntejbu nimplementaw meta mqabbel mal proposta tal-Kummissjoni. U tlu wkoll huma l-punti li intom għajimtu bil-punti pożittivi u negattivi. Fir rigward l-għajnuna tal-SMEs din hija xi ġewlenija xi nitkellmu dwar sistema privata u għalhekk volontarja u l-aspett privat volontarju fuq bażi nazzjonali Umbat irridu u wkoll għal eh, partit interessati tas-soċjetà. Fi rigward id-dritti tal-vot, jew le dan ħajseħ fiħdan il-Parlament b'serje ta' konsultazzjonijiet, iżda nafu xin għalan tagħna u dimajnejna li nirrappreżentaw il-żewġ entitajiet mod aktar determinat. Fi rigward imbagħad il-ħeffa tas-sistema jiena favur bisħiħ għaliex ħafna drabi ta' sekwit ikonna nagħmlu differenza bejn settur u ieħor għax hemm setturi fejn il-kwalità teħtieġ li jkun hemm aktar ħin u hemm setturi fejn aħna nistgħu nħaffu l-affarijiet. Peress li fis-sistema privata żmien ta' żvilupp du tal-standards jaslu mis-suq stess, għaliex jekk toħloq standard għal mobile, għal computer, dan jirrikjedi tliet snin, dan fisser li l-prodott diġà ħaj jiskada ħaj joħroġ mis-suq u għalhekk rridu qogħdu attenti għal ħeffa. Mid-daħal oħra rridu qogħdu attenti fir rigward il-Kummissjoni, ġifieri l-istruttura istituzzjonali t tagħmel semplifikazzjoni tal-proċedura u għalhekk hemm bżonn inqas burokrazija din iva. Minħal oħra iżda ma rridux nagħmlu ħeffa żejda għaskapitu tal-kwalità li hija lan aħari. Kemtejn malajr fuq ismiħ, għed nireferi għal l-Onorevoli Rule, riflettejt ħafna fuq is-sem ta' kif ħanħolqu dan il-smieħ biex natu leħen il-kulħadd u jina nħoss li l-assoċjazzjoni għanek tista' tinkludi l-kulħadd mhux mill-fors fuq perspettiva ġenerali iżda tista' tolqot il-rappreżentanza ta' kulħadd u tolqot ukoll il-perspettiva tal-konsumatur għaliex l-għana ħare tal-istandard huwa marbut mal-ħarsin tal-konsumatur. Dan ma jfissirx li mhux ser qisu l-assoċjazzjoni oħrajn, iżda f'diskussjoni mal-kellima tagħnek xtaqt li nagħmlu diskors aktar ġenerali mhux ifukat biss fuq dan il-punt iżda wkoll kol mal-organizzazzjonijiet l-oħrajn. Fir-rigward l-iskeda ta' ħin nagħmel referenza l-air biex imbagħad ikoll l-approvazzjoni tagħkom għanna 23 ta' Novembru ismiħ, musser ikun wara senar iżda ser ikun post-post tal-filodu. L-iskadenza għal prezentazzjoni tal-abbosta rapport tal-traduzzjoni huwa 22 ta' Deċembru. L-ewwel konsiderazzjonijiet tal-abbosta rapport 24 u 25 ta' jannar, skadenza tal-emendi 7 ta' frar, konsiderazzjoni tal-emendi 28-29 ta' frar, un-bat il-vot fimko 20 ta' marzu biex un-bat naddu għal-plenarja ta' Mejju 2012 bi wieħed ieħor. Palma taraw mhux eh, skeda stretta wisq, iżda apposta xtaqt li jkollna ħin sabiex nkun nistgħu nikkonsultaw il kulħadd u jkollna ħin ta' riflessjoni li jkun xira u dan huwa neċessarju għaliex qed nitkellmu dwar regolament u mhux direttiva. U għalhekk hemm iktar responsabilità li titqis ukoll bil-ħin meħtieġ ta' konsultazzjoni. Nirringrazzja l-Kummissjoni u anke r-Shadow Rapporters għal kontribuzzi u li taw illum iżda anke li se jagħtu iktar il qoddim kollaborazzjoni sfiqa u disponibilità sieħa. Grazzi. Nirringrazzjak ħafna, nirringrazzja l-Sunjura Komi, l-Shadow Skolla. Din hija l-iskeda l-issa żda xtaqt infakkarkom li l-President tal-Parlament qed jagħmel konsultazzjoni maħna dwar proġetti ta' priorità li huma parti mill-SMA l għat ta' suq waħdini u għalhekk mirudu naraw kif ħan nagħmlu l-iskeda mingħajr ma naqsu l-iskrutinju tagħna u l-kwalità u naħseb li dan il-proġett jista' jwassal għal proġett pilota u għalhekk irridu qogħdu attenti għal buro tal-Parlament. Grazzi ta' dan u fuq l-internet naf li hemm ħafna nies li qegħdin jirrappreżentaw entitajiet ta' l-standards hemm eluf ta' nies li huma membri ta' entitajiet ta' standardizzazzjoni u istituzzjoni differenti kienu tisegwu dibattitu tar rapport Kozoċnik u jekk hemm ħafna minnkom fuq l-internet nittama li gawdejtu minn dan l-ewwel round ta' dibattitu tistgħu kolkom eh, dokumenti fuq l-internet links apposta ma' dokumenti ewlenin u nistgħu wkoll tabbonaw għal newsletter tagħna biex tkunu marfin dwar il-progress ta' dan id-dokument. Tajjeb, issa ngħaddu għal dokument leġislattiv importanti ieħor dwar proposta ta' regolament minn tal-Kommissjoni fir-rigward l-infurzar ta' dwana ta' drittijiet intellettwali tal-proprjetà. Il-rapporter Wassur Kreuzman niftħu d-diskussjoni l-lum għanna Signora Gallo li għedawnek nil-axħa, Sur Heads, Sur Enstrom jatawn, Signora McClarken mish għedawnek, naf, l-lum, Sur Diong jataw, Signora Salvini mish għedawnek. Għanna rawn tajjeb me Shadows, jina dal-waqt sen nitlaq, Signora Vernier ħatiħu posti, Iżda sa dan it-tant nilqa l-Sur Kreisman biex jiftaħ dibattitu fuq dan id-dokumentant importanti. Nadilu l-kelma. Grazzi ħafna, President. Id-drittijiet eh, tal-proprjetà intellettwali huma importanti ħafna xi provdu inċentiv għall-imprenditorija kif ukoll għall-investiment biex nagħmlu ħar riċerka u l-iżvilupp l-R&D. U din hija waħda mill-punti ewlenin ta' kumpaniji li jkunu ta' suċċess ikun xi id-daqs tagħhom. L-istimi tal disa jgħidu li 81% tal-valur tal-Standards and Poor huma parti importanti mis-suq li qed nitkellmu dwaru. Hemm telf kbira hawnhekk li affettwa l-industri jista' jfisser ukoll għal problema tal-għajxin tal-konsumaturi. 77% huma ġugarelli, 56% huma prodotti tad-dar, mbagħad hemm eh, farmaceutika, eċetera. U il-frontieri esterni huwa il-post ewlieni fejn irridu nimplementaw ir-regoli tal-IPR, drittijiet tal-proprjetà intellettwali. U hemmhekk tagħmel sens. Imbagħad fir rigward id-direttiva tal-2003 naraw li huwa importanti ħafna rridu nfasslu strateġija Ewropea għall protezzjoni u l-garanzija ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Fiħdan is-suq Ewropew fejn hemm imbagħad pjana ta' azzjoni tal-2009 sal-2011. Hemm il-possibilità li jkun hemm sanzjonijiet ta' tkasbir ta' drittijiet tal-IPR, speċjalment għas suq parallel kif ukoll għall-falsifikar. Din huwa diffiċli iżda rridu ngħidu li l-miżuri mhux qed jiġu implementati bisħieħ, m'hemmx biżejjed strumenti fidejn il-leġislaturi tagħna fidejn l-istati tagħna, skużawni, u nafu li 92% tal-merkanzija fuq livell leġislattiv għandhom ikunu mħarsa fl-introduzzjoni tagħhom u tqejjed fuq is-suq. Madanakollu l-implementazzjoni tal-liġi hija komplessa ħafna u għalhekk dawn il-garanzija fil-prattika ma jeżistux. Imbagħad hemm prodotti ġodda, innovattivi li ma fil-kamp ta' applikazzjoni. Nistgħu ngħidu li ħan intervjenu fidwana biex naraw kif nistgħu niggarantixxu il-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Huwa ċar li rridu ntejbu l rapport il-rabta bejn min ikollu drittijiet ta' proprjetà intellettwali l-ħaddiema ta' dwana kif ukoll il-forzi tal-pulizija. Dawk li kollom l-IPR jistgħu jkunu awtorizzati li jużaw tarif sabiex jagħtu indikazzjoni dwar l-oriġni tal-prodotti. Dawn tarif irid ikun mod l-uffiċjali ta' dwana li rridu jagħmlu l-verifiki tal-oriġni tal-prodott u dan huwa punt awlini u diffiċli kif huwa possibbli li tinvolvi l-kulħadd dawk li jagħmlu il-kunsinni, etc. biex nkun nistgħu mmorru lil minn din it-teddida. Bħalissa dawk li għandhom il-prodotti jridu informaw il-dwana dwar l-oriġni tal-transitu fid-dwana u jridu nistaqsu għalhekk jekk dawn l-uffiċjali ta' dwana għandhomx u jistawx jirvolġu l-destinatarju ta' għant minn ħajasal il-prodott fl-aħħar mill-aħħar biex bekk nissalvagwardjaw l-IPR. Huwa importanti li dawn is-servizzi ikunu introdotti b'mod armonizzat madwar l-Ewropa kollha mhux biss fl-Italja, l-Lussemburgu u l-Bulgarija pereżempju. Għaliex nafu li hemm ir-riskju wkoll li jekk min jekk dak li jkollu l-IPR tal-prodotti ma jagħtix l-informazzjoni skont l-iskadenzi, l-uffiċjali huma mitluba li jeqirdu l-prodott jew naħħuh minn fuq is-suq. U għalhekk nilqgħu il-punti ta' dan ir-rapport, nilqgħu il-proposta tal-Kummissjoni rridu nawtorizzaw il-tqejjed fis-suq rridu ma nawtorizzawx it-tqejt fis-suq meta ma jkun hemm xi teddida u meta ma jkunx hemm l-implementazzjoni tal-monitoraġġ attwali għaliex l-ispejjeż tal-attivitajiet ta' rtirar tal-prodott u tal-irda tal-prodott triplika mill-2009 sal-2010. Il-proposta ma tagħtix dettalji eżatti għaliex hemm prodotti li forsi jkunu sottoposti għal standards differenti tal-IPR u għalhekk il-vjolazzjonijiet u diffiċli li tajt eżattament x'in huma. Madana kollu sanzjonijiet ma jistgħux ikunu eżaġerati. Fl-ambitu tal- kummissjoni hemm grupp ta' ħidma li qed joqgħod attent għal dan ix-xogħol tal-IPR għat trasport tal-merkanzija, ecc. Iżda m'hemmx rappreżentant tal-Parlament li huwa mistieden u naħseb li f'dan il-każ nistgħu noqdu attenti għall-esperjenza li jkun hemm fuq il-post anke min-naħa tal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, jekk ikun hemm tkasbir tal-IPR, irrid ikun hemm id-dritt ukoll għal kumpens għal danni. Dan jitlob ovvjament il-ħin u flok tribunal eh, irridu attenti li nkun hemm il-qirda tal-prodotti. Importanti li intervjenu iżda jrid ikun hemm eżattament x'inhuma dettalji ċari, pereżempju daqs tal-prodott u l-imprizi pereżempju. U għalhekk min ikun qed jagħmel il-kunsinna jkun jista' jissalvagwardja l prodotti tiegħu. Xi ħaġa oħra. Meta kunem min tġor il-produzzjon, il-merkanzija, kunem il-verifika fuq il-prodotti u isib li jkun hemm indirizz ħażin fuq il-prodott tista' pereżempju tibblokka l-konsenna biex tkun tista' tagħmel verifika tal-indirizz eżatt kif kien mixtieq. Dan ma jagħmel sens jekk min ikollu dritt tal-IPR ikollu dritt tal-kumpens mingħajr ma tkun ikun marraf eżattament fejn spiċċa fl-aħħar mill-aħħar il-prodott. Ovvjament jista' jkun hemm ukoll għażla tal-istat ta' depositu li jkun qed joqgħod attent tal prodott li garanzija ta' dan u dan jista' jażlu min ikun qed jagħmel kunsenna fisem ħaddieħor pereżempju. Jien nista' nibdeposita l-merkanzija tiegħi f'Lussemburgu Per eżempju, għax naf li l-irda tal-merkanzija hija aktar ekonomika tagħmel iktar sens f'pajjiż mentri miflok fiħor, per eżempju. U għalhekk min ikun qed jagħmel kunsenna jista' jażel li madwana fl-Unjoni Ewropea jista' jagħmel depożitu tal-merkanzija li kunet eh, tiġor. Madana kollu, aħna b'dan ir-regolament ridna li l-prodotti, l-merkanzija, setaw jiġu sanzjonati f'pajis, iżda meta jkunu f'tranzitu f'pajis ieħor dan kien ikun diffiċli għaliex il-regolament kien japplika b'mod differenti fih dan l-istess Unjoni. Għalhekk irridu għadu attenti li jkun hemm verifika jekk ix possibbli li konna bażi legali aktar b'saxħeta għal garanzija tal-prodotti. U dan japplika speċjalment għal prodotti tal-farmaceutika tafu l-kontroversi li kien hemm bejn l-Indja u l-Brażil pereżempju. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-medicinali ġeneriċi li jkunu tkasbir tal-IPR nazzjonali li jitqedu fuq l-istess livell ta' prodotti oħrajn li jkunu falsifikati. Din ovvjament mhix xirqa u hija skapitu tas-saħħa tal-konsumaturi. Il-kriteri tal-valutazzjoni tal-riski rridu nagħmlu aħjar biex bekk inħaffu x-xogħol tal-awtoritajiet ta' dwana. Issa nixtieq ngħidilkom eżattament x'inhu huma l-iskadenzi 22 ta' Novembru tal-2012. mit sa' sitta u nofs ħajkun hemm smih li qsamna f'tliet sessjonijiet. l-inforzar effettiv mbagħad l-impatt fuq il-konsumatur it-tieni sessjoni u l-prodotti f'transitu fit-tiela sessjoni. Din hija diskussjoni li semmejtilkom fil-fatt fid-diskors tiegħi it-tielet sessjoni. Ix-shadow rapporters jaqblu ma' din l-iskeda u talbuna li nantiċipaw l-iskadenzi tagħna. Provajna nagħmlu dan fil-bidu sabna li ser naxinna nikonkludu sal-2000 u sa' Deċembru tal-2012 bil-bej tal-informazzjoni traduzzjoni. Sa' dak il-ħin fl-20 ta' jannar ħan diskutu fuq l-abbozz, fl-20 ta' jannar hemm l-iskadenza l-emendi u koll l-6 ta' frar. Ħan diskutu l-emendi ta' kompromess u 28 ta' frar il votazzjoni fil-Kumitat u 28 ta' Marzu fil-mini plenary ħajkun hemm il-votazzjoni. Dan kollu li kelli xinajdilkom dwar il-kalendarju għal Mejju. Anticipajna ftit xhur, tkellimna ma' xadu Rapporters fil-fatt fuq dan il-punt u jaqblu. Mxejna l-qoddim fir rigward il-Kummissjoni u grazzi tal-ħidma tagħkom. Bonjour à toutes et à tous. Bonġur kulħadd l-odwa tajba. Jiena ħat il-post tal-President. Grazzi ħafna sur Krautzman għal dan ir-rapport. Komplut ħafna, suġġett importantissimu imma kumpless ukoll, komplikat. Inti verament għamilt rapport tal-ewwel qari verament tajjeb. Issa nisimgħu minnant ix-shadow rapporters is-Sinjura Gajju mbagħad Anet, is-Sur Enstrom, is-Sinjura McClarkin mhux hawn u is-Sur De Jung, laqas is-Sur Savini mu hija taw. Nisimgħu il-Mariel l-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nishtiq infakkar xi ċifri li ġew ippubblikati li fil-14 ta' Lulju ta' din is-sena li kenna xi 80,000 interċezzjoni mid-dwana li dwa doppju ġifiri meta nitkellmu fuq iktar minn 103 miljun ta' tip ta' prodott li ġi maqbut fid-dwana. Fid Iġifiri, ovvjament din il-prattika għandha ħafna għanda impatt kbir fuq mhux biss l-ekonomija u l-kumpaniji ma anki fuq ix-xogħol kif għal il-rapporter, din it-tip ta' pratika mhux biss ġifrija dita tal-saħħa u sigur, manki ta' sigurtà tal-konsumaturi. Nixtieq li l-Kummissjoni terġa' tirrevedi r-regolament u hawnhekk meta qegħdin aħna nibdlu l-ewwel dar għall-ewwel darba l-femit tagħna nixtieq nilimita li nifsi għal tlet punti l-ewwel net l-ambitu tar-regolament Mela, f'dan il-kapitlu nistgħu nqisu żewġ aspetti ovvjament id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u mill-band l-oħra ukoll is-sitwazzjonijiet fejn se jkun hemm intervent tad-dwana. L-ambitu jina naqbel mal proposta tal kummissjona li ovvjament il l-oriġini, l-inħawi minn fejn kun jorġinaw l-prodotti, imma ovvjament kif qal ir er, jiena nixtieq nkun naf fil-fema ta' rapporter u l-kollegi dwar jekk għandix ninkludu wkoll l-importazzjonijiet paralleli. Nixtieq infakkar li dawn importazzjonijiet paralleli jinkludu prodotti autentiċi. U l-autoritajt ta' dwana mux dejjem ikollhom fidejhom il kuntratti biex il kuntratti li jagħtu l-liċenzja lill importatur għalhekk huwa importanti li l-entità tad-dwana tkun intiża jekk il-kontrattu xi tiġi rispettat u kollox ikun konformi mal kuntratt għax hemm ħafna importazzjonijiet paralleli li jgħixu flimkien mal-importazzjoni falsifikata, ta' prodotti falsifikati għalhekk tajjeb illum nkunu nafu jekk ninkludux dawn it-tip ta' importazzjonijiet eh, ta' importazzjoni parallela. U naraw kif l-autorità dwana jkollhom il-mezzi biex ikunu jafu eżattament eh, Eh, x'qed jagħmlu hekk jista' jkun li qatt m'amlu dan ix-xogħol qabel forsi qed inbidlulhom ukoll ix-xogħol li jridu jagħmlu jew om imma jridu jkunu jafu jekk jistgħux jintervjanu jew le jiena naf rajt il-ftajim li jem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indija ġifiri dwar it transitu ta' l-importazzjoni ta' prodotti ta' medicini. Naf li għawnek kena problema u kol ma WTO. Ma WHO, skużawni nafu li il reġuni tal-Azja, l-Afrika, l-Amerika Latina, dawn il-pajjiżi li għandhom ekonomiji li qegħdin f'sitwazzjoni ta' tranzitu, nafu li dawn daw titpa problemi jifaċċjawhom ħafna e, bil-kbir dawn il-pajjiżi. Tajjeb ġifieri nqogħdu attentu u nirriflettu ftit fuq dan naraw nistaw nistgħu n nwessaw ftit l-ambitu. It-tieni punt li nixtieq insemmi u li tqajjem ukoll mir-rapporter huwa dwar il-mħabba dan il-kummerċ elettroniku hemm il-prodotti li jintbatu bil-posta. Ovvjament, rajna li l-prodotti falsifikati verament kibru fin-numru b'dan it-tip ta', ta min jirċivi l-affarijiet bil-posta. Irridu għalek noqogħdu attenti meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq ċertu pakketti żgħar, imma irridu nkunu nafu eżattament xib ta' proċeduri eh, għandna qed nużaw biex nkunu wkoll nistgħu attenzjoni ta' malaj paragrafu 4 tal-artiklu 24 isemmi skadenza ta' xi 20 ġurnata sabiex il-persuna li tirċiv li kollha din il-merkanzija tista' forsi tirreaġixxi. Eh, ma naħsibx li il naħseb li huwa żmien twil wis eh, biex min qed jibgħet il-merkanzija jkun jista' jgħid xi ħaġa fuqha Mbagħad paragrafu ieħor jgħid li eh, meta xi prodott jiġi distrut irid ikun hemm il-preżenza ta' dwana. Imma irridu nkunu nafu wkoll sa fejn tasal ir-responsabilità tad dwana għandna aspett hawnhekk li rridu wkoll fuqu. It-tielet punt eh, għal dan l-ewwel bdil ta' femiet Tillet punt li xtaqt insemmi ta' malaj huwa dwar il-garanziji tal-proċeduri huwa ovvju li rridu nistabbilixxu id-dritt li l-persuna tiġi mismuha ovvjament kull persuna hija innoċenti qabel ikun hemm provi eżatti. Um, Imma aħna l-proċeduri rridu naġluhom u nisimplifikawom bil dan il-żmien ta' 20 ġurnata jistgħu wkoll jiżidulu iktar żmien u hekk jitwale. Biex nala nixtieq insaqsi u ngħid x'se jkun l-istatus legali tal- Eh, ta' din il-merkanzija sakemm il-persuna li tkun qed eh, li jantax taqsam din il-merkanzija tkun qed tiġi mismu sakemm għaddejja l-proċedura. Jiena se niqafaw dawn kienu l-ewwel riflessjoni tiegħi u nirringrazzjakom. Grazzi, tgħid il-President, grazzi Maħjel. Inti għadek kem għajjemt problema politika importanti ħafna naħseb l-importanti li naħdmu fl-imkien. Ġifiri mux mod parallelu ma' wkoll kol mod organizzat ma' l-komitat mal-kumitat inta. Grazzi ħafna jina nista' nitkellem verament fil-qosor għax jina rrit issa għadni rrit nibda naħdem fuq dan is-suġġett. Però nista' ngħid li sissa Għandi um, sentiment pozittiv dwar dan ix-xogħol irdu nagħmlu ma' rapporter kemm fuq il-programm, ġifri l-kalendarju, l-laqat li għandna bejnietna u anki mal-shadow rapporters, għandi stennijiet pozittivi li se noħorġu b'riżultat veru tajjeb, anki ħanamlu biċċa xogħol tajba. Issa, għandi mistoqsija, naħseb suġġett li Diġa eh, suġġett li l diskuss għal ħafna ħafna żmien meta diskutejna s-sigurtà tal-tojs tal-ġugarelli, meta tkellimna fuq medicini falsifikati, meta tkellimna wkoll fuq il-basktijiet tan-nisa falsifikati. Um, tajjeb li nsemmu għax irridu nifukaw ukoll xi ftit jowis fuq il-perspettiva tal-konsumatur Għax ma ninsawx li din hija direttiva tal-konsumatur qegħdin nippruvaw ukoll nipproteġu il-konsumatur e, fil-qasam ta' saħħa pubblika u oħrajn. Għalek tajjeb li aħna jisu dawn l-affarijiet kollha milla tal-konsumatur jiena qed nisena bil-ħerqa dibattitu li qed irdu nagħmlu jiena rajt ukoll il-programm tal-ħidma tagħna għanna seminar li t-joqrob u nistenni nistenni naħdmu tajja flimkien. Grazzi ħafna. Issa, issur, eh, nxtħom għal-grupp tal-ħodor. Grazzi. l għennet nishtiqnejt ngħid li ovvjament li falsifikar tal-prodotti hija ħaġa ħażina xaġa legali. L-importazzjoni ta' prodotti eh, piratati ġifiri DVDs, CDs, l-importazzjoni għal-kommerċializzazzjoni hija wkoll xi ħaġa ħażina. Ġifiri xtaqt nenfasizza l-fatt li kulħadd qed jaqbel li dawn l-affarijiet m'għandhomx isiru x'illegali, imma Hawnhekk jista' jkun li għandna xi ftit ta' problema għax qed naraw li d-dwana ħantuhom id-dritt li konfiskaw prodotti li mhumiex illegali. Ħalli ngħidilkom l-importazzjoniet paralleli li huma legali. Il-Parlament Ewropew mhux l-ewwel darba li semma li dawn huma legali u li għandhom ikunu illegali, araw direttiva ta' hybrid 2 l-importazzjonijiet legali huma legali huma prodotti li jiġu manifatturati bil u koll bil-permess ta' min għandu drittijiet ta' dan il-prodott u jitpoġġow prezzi fuq is-suq bi prezzijiet differenti. Umbat, ovvjament, il-kompetizzjoni jridu jirduwa billi jkun hemm ukoll importazzjoni banjata irridu noqdu attenti għax ċer dawn it-tip ta' din it-tip ta' prassija legali. Għalhekk hawnhekk dan ir-regolament jista' jati l-dwana biex jikonfiskaw prodotti li huma legali għalhekk irridu noqogħdu attenti. It-tieni punt huwa dwar il-kunsinni żgħar kif diġa qed il-prodotti falsifikati mm, għandhom ovvjament jinqabdu meta din jiġu kummerċjalizzati imma kun sinnizzar per eżempju, persuni li jordnaw xi ħaġa minn fuq l-internet għall-użu personali tagħhom iġifri mhux biex jibijaw u jagħmlu liħ fuqu, iġifri din f'ħafna stati membri dan din hija prattika legali f'ħafna stati membri, hemm stati membri li jibbenjaw dal-affarijiet imma nafu li tista' tkun legali wkoll Per eżempju, inti tista' ssib par zarbun Nike eh, u l-prezz joġbok għax ikun b'ramezz baxx. Jista' jkollok sitwazzjoni jekk inti taħseb li prodott ehm, ġenwin, umbat tinqabad li tkun vittma tal-attività eh, kriminali. Imma il-persuna li se tirċivi dan il-parzarbun li se tiġi kriminalizzata, se tiġi ovvjament eh, se sofri l-konsekwenzi idwana taqbat taqbad lilu tal-li qed irċivi ehm, dan iż-żarbun li huwa falsifikat. Jista' jkun ukoll il-persuna tkun mitħla tal-fatt li dan iż-żarbun kun ikun falsifikat. Jista jagħti dan il-każ imma bħala proċedura tkun waħda legali imma hawnhekk naraw li d-dwana li tkun eh, id-dwana nista dwana jkunu jista jikonfiskfaw prodott minn persuna li tkun użat proċedura legali. għanna eh, implikazzjonijiet ekonomiċi ta' dawn it-tip ta' proċeduri. Rridu noqoddu attenti għax għalek għanna dan il-kumitat u għaliex irridu il-regolament fil-fatt. Jekk naslu f'sitwazzjoni fejn naraw li tkun ċaġa ta' rutina li il-dwana jikonfiskaw affarijiet li l-konsumaturi qed jixtru online, ġifiri u l-konsumatur ma jistax jifem għaliex ħafna nisqas bis kunu ntiżi ma' regolamenti ta' dwana. Naħseb li għawnek inkunu edin noħol u dannu l commerce il-commerce permezz tal-internet F'rapporti oħra aħna nafu kif irridu noħol u ċertu fiduċja nis inħajruhom jixtru online u mbagħad minn banda l-oħra qegħdin nagħmlu regolament fej qed nagħtu seta lil tad-dwana li jikkonfiskaw prodott ta' persuna, persuna li tkun xtrat prodott wieħed minn fuq l-internet naħseb inkunu edin noħol u l-problemi u noħol u kol dannu għal dan it-tip ta' kummerċ. Em punti oħra fejn naħseb li regolament et u eżaġerat imma ħani għafaw għallu. Grazzi. Grazzi issa immiss is-sur De Jung. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena naqbel ma' Sinjura Head għal-fat li għawnek għanna dossier tekniku u għadna fil-bidu tijaw. Uwa fi stadju bikri dan il-dossier. Ovvjament u importanti li l-konsumaturi jaraw li jistaw jordnaw prodotti bliktar u, u jafdaw il-proċedura li kunu għetin jinjużaw. Għalek aħna nisenu bil-ħerqa il prezentazzjoniet tal-Aġenziji tal-Konsumaturi minn nista dwana u anki is-smieħ biex naraw eżattament kif u kome nistaw forsi ndaħlu fis-seħ ċertu proċeduri għat baqa ħafna lakuni għawnek irridu naraw kol rizultati ta' l-studji ta' impatt it-tip ta' merkanzija li għet nitkelmu fuqa, proċeduri kif nistaw nissimplifikawom, em kif semmejna dimensjoni minn naħa tal-konsumatur. Jekk ma jkunx hemm garanziji legali, um, anki l-impatt ta' dawn il-garanziji um, wieħed irid jistudja dan kollu Um, id-definizzjoni tal- dak kollu li mhuwiex u dak transazzjonijiet kollha li mhumiex kummerċjali. Um, Anki il- per eżempju nies li jkunu passiġġieri u jkollhom il-proprjetà tagħhom eh, fil-bagalji tagħhom. Ovvjament ikollhom affarijiet għall-użu personali tagħhom, jiġifieri kif se niddefinixxu l-affarijiet differenti. Jiena dan id-dossier se nħares lejn il-perspettiva tal-konsumatur. Naraw ikonniex sitwazzjoni ċara smajna diġa li jem affarijiet oħra li fuqhom irdu noqogħdu attenti ħafna jiena fiduċjus li fid-dettalji se joħorġu ktar ta' meta nkunu qegħdin verament bdejna l-ħidma. Iva veru aħna għadna fil-bidu ta' dan eh, fid-diskussjoni ta' dan id-dossier. Huwa dossier komplikat għat ħafna mistoqsijiet pendenti. Għannis ma' u sur korrelja del Campos Ovvjament se jkun hemm ħafna mistoqsijiet għall u wkoll. Grazzi ħafna, Signora President. Hawnhekk eh, nirringrazzja s-Sur Kreuzman tal-li eh, podġres dawn il-kwistjonijiet li jistaw jħasbuna din il-proposta leġislativa meta nitkellmu l-generics ma tantx hija ta' sustanza. Nsemmi l-mediċini, mediċini ġeneriċi. Pala l-ewwel punt li xtaqt inqajjem hemm bżonn li naraw kif nimxu l-qoddim kif għamilna f'direttiva ta' prodotti falsifikati. L-iktar kwistjoni serja komplikata hija ovvjament dik tal-importazzjoni paralleli u il-pakketti li jaslu bil-posta. Il-metodi li għanna, il-teknika li nużaw biex nipruvaw nistabilixu l-prodott huwa falsifikat huwa verament diffiċli biex wieħed ukoll jużom għal pakketti żarla u netta xtant huma numerużi. U ukoll għax irid ikun hemm analiżi ta' natura teknika li titisir fuq dak il-pakkett. Għalhekk il l-autorit tal-medicini u tal-dwana f'ħafna pajjiżi ridu jaħdmu flimkien, ridu jaħdmu it fid biex ikun hemm anali sistematika tal-dak li hemm fil-pakketti qegħdin jintbatu. L-impatt se jkun enormi xi 32 eh, sa 50% tal-prodotti jispiċċaw ġi konfiskati wara li jsir din tip ta' l-analiżi u meta jkun hemm pakketti li jaslu minn pajjiżi terzi iktar u iktar il-problema tkun ikkomplikata, il-monitoraġġ tagħhom ikun diffiċli. Din il-leġislazzjoni hija problematika għax mhux qed tagħti każ dawn il-problemi u d-diffikultajiet. Fuq l-importazzjoni parallela jina naqbel li dawn huma ta' uġieħ ta' ras kbir għall-industrija ġenwina. Rridu infakru li l-importazzjoni parallela jista' ikolla nafu li għandha impatt ukoll fil- fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għalek l-importazzjoni paralleli jistaw ikunu autorizzati għax edin u kol jgħatu kontribut l-produzzjoni tana stess. Dan jistaw ikunu mod ta' kif ukoll jintużaw biex jiddaħlu mit-tieqa mhux mill-bib prinċipali il-prodotti falsifikati għax ikun qegħdin jieħbow warajhom. Xtaqt intikom ftit eżempjiet tax ġejalina xie hija situazzjoni komplikata ħafna, dossier verament komplikat. Jina naħseb li rridu nifukaw iktar em, fuq il-fat li nibqaw konsistenti, ġifiri naraw xamilna fuq il-prodotti tal-medicina falsifikati, u narraw li l-istrumenti li rridu niżviluppaw kunu effiċjenti u jistaw jintużaw. Għalek nirringrazzja r-rapporter fuq dak kollu li ju kellimna dwaru. Grazzi ħafna. Merci. Euh, plus personne ne demande la parole. Alors... Grazie ħafna. Ħanisimaw l-ewwel il-Kunsill ta' Dejux Senda mod eċezzjonali biex naraw jekk hux qed jaqbel magħna inkwantu għal-kwistjonijiet pendenti kif għadna kemm smajna din l-assembleja u jgħidilna wkoll fiex waslu huma fir-riflessjoni fuq dan is-suġġett Umbat nisimaw il-Kummissjoni Sinjura Ederik li forsi tista' tirrispondi anke forsi mhux għal kollox illum għal dak li smajna sissa. Grazzi ħafna. Eh, senda, għadu. Iva, infatti, dan il-regolament fuq l-infurzar ta' regolamenti tal-dwana fuq dak li għandu xieqsa madrittijiet tal tal-etwali u għat leġislativ importanti. Kemm għal-dwana kif ukoll importanti għal-konsumaturi. Dak li inti għattu jillek tisħa fuq. li dawnu ma regolamenti u regoli li huma emmek biex jiproteġġu il-konsumaturi ċoħe il-fat li ma jkunx hemm sustanzi perikolużi, prodotti per perikolużi. U dawn jistaw jimminaw il-ħajja tal-konsumaturi Ewropej. Nirringrazzja għal-kommenti u għal-mistoqsijiet. Intkom kontu għedin titkelmu fuq kwestjonijiet li għed jiġu diskussi anki fil-Kunsil attualment. Dawn huma kwestjonijiet li għed jiġu diskussi waqt il-grupp ta' ħidma tal-dwana u diskutejna u koll kwistjoni tal-importazzjoniet paralleli. E, diskutejna u koll kwistjoniet ta' ta' tal-erda ta' ċerti prodotti u ta' prodotti zar u anki tal-vjaġġaturi għax dawn huma kollha kwistjonijiet li Is-sur Deon tkellem fuq din il-kwistjoni u anki il-kwistjoni tal-prodotti dikjarati minnaħa tal-vjaġġaturi u l-kwantità ta' dawn il-prodotti. Dan huwa wieħed mill-aspetti tal-implementazzjoni pratika eh, ta' regolamenti ta' dwana minnaħa tal-uffiċjali ta' dwana. Waqt il-presidenza Polakka aħna bdejna dibattitu konkret u bdejna anki verifika konkreta ta' dan id-dokument, artikolu wara liħor, u edin issa fl-ewwel qari eh, illi l-ewwel laqa saret fil-Presidenza Ungeriża aħna diġa kellna laqat tal-grupp ta' ħidma erba laqat u waqt dawn il-laqat eh, tkellimna fuq il-kwestjoni tar-regolament. <clears throat> u issa bdejna it-tielet stadju ċoħe l-artikoli li għandhom xaqsmu mal-proċedura konkreta eh, minnaħa tal-uffiċjali ta' dwana. Jena kontenti li sul Kreuzmann, il-rapporter, eh, eh, prezenta kalendarju dettaljat ħafna tal-ħidma tal-parlament u jena zgur li il-kalendarju tal-grupp ta' ħidma tal-kunsil se jaqbel u se jikoopera tajjeb mal-kalendarju tal-parlament aħna għanna f'moħna nalqu l-ewwel qari f'Novembru fil-bidu u bekk nittama nkunu nistgħu noħorġu b'xi tip ta' ftejm biex inkun jista' jiġi aċċettat kollox is-sena d-dieħla u dina tkun verament kizba kbira għal konsumaturi kollha fl-Unjoni Ewropea u anki għall-amministrazzjoni ta' dwana. L-amministrazzjoni ta' dwana tagħna qed jistennew bil-ħerqa dan l-att leġislattiv biex hekk ikunu jistgħu jipproteġġu żona ta' dwana tagħna aħjar. għafek naf li dan għal bidu ta' diskussjoni u aħna wkoll qegħdin inħarsu. Il-qudiem bil-ħerqa li konna dan il-smiħ pubbliku u dana se jitfa dawl fuq din il-diskussjoni. Grazzi. Grazzi il-Kunsil. Il-Kunsil issa, il-Signora Mediari. Merci Madame la Présidente et un grand merci à, à tous les... Grazie President O grazie Hafnar, l kulhat li taw l-opinjoni tagħhom. biex il- Inkunu nistaw nitkellmu fuq il-kwistjonijiet tal-falsifikazzjoni. U nixtiequ nirrispondu għal xuħut mill-mistoqsijiet li saru. Kwistjonijiet importanti fil-diskussjonijiet li kellna ħna u li qed ikollna issa mal-partit interessati mal-Kunsill. U importanti issa li nibdew natu risposti neċessari biex il-Kunsill ikun jista' biex inkunu nistgħu nitkellmu fuq il-kwistjonijiet ta' drittijiet IPR eh, koperti mir regolazzjoni fuq dak li għandu regolament fuq dak li għandu xjaqsam mal importazzjoni paralleli. U għacħar, il-prassi tana eħna eh, eh, għad nitkelmu fuq il-importazzjoni paralleli illegali li mux ġifiri dawk autorizzati mill-titolari. Isir minna autorizzazzjoni ta' minn għandu drittijiet it it-tajt fuq is su tal-Unjoni Ewropea f'dan il kas ma ġiex awtorizzat. U xie proponejna ħna? Kif għalet il sinjora Gallo, l-awtorità ta' dwana il-lum jisibu u prodotti li huma autentiċi li però qed jiġu importati b'mod illegali. Għal daqstant inħossu illi l-awtoritajiet ta' dwana ikunu jistaw jintervjenu f'dawn il-każijiet. Jiena nixtieq nfakkar illi l-importazzjonijiet paralleli illegali huma illegali, huma kontra l-liġi. Aħna maħniex qed nitkellmu għal daqstant fuq il-fatt li il prodott jirrispetta l-liġi, imma l-importazzjoni le. U nistaw najdu, eh, kolma għed qed najdu huwa illi l-awtorità ta' dwana jridu eh, ikollhom il-possibilità li jagħmlu intervenzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jipprotteġu eh, dawn id-drittijiet fejn jaraw illi hemm ksur. Naturalment għall-awtorità tad dwana mhuwiex faċli li wieħed ikun jaf jekk l importazzjoni legali jew le. Però aħna nixtiequ illi t-titolari ta' drittijiet illi jitolbu il-protezzjoni ta' drittijiet tagħhom u għal daqstant il proibizzjoni tal-importazzjoni eh, illegali għandhom jagħtu lill-awtorità ta' dwana l-informazzjonijiet kollha neċessarji biex kun jistgħu jidentifikaw li huma dawn il-prodotti u jkun jistgħu jagħmlu l-intervent tagħhom. Il-messaġġ ehm, ġi eh, rispettat mill awtoritajiet eh, ta' dwana kollha U aħna nafu illi f'ħafna każijiet e, it-titolari tal-drittijiet jitolbu moċar għall-autoritajiet ta' dwana illi d drittijiet tagħhom. U hawnhekk huma jimlew formula e, biex e, ikunu e, jistaw jizguraw il-protezzjoni. Fuq il-kwestjoni tal- prodotti in transit u medicinali u prodotti medicini generici Wara studju ta' impatt, aħna rajna ki li l-proposta kull ma' tagħmel hija li eh, tmexxi l-proposta tal-kummerċ tal-Indja u l-Kummissjoni Ewropea. Aħna għanna u dimna unnek eh, regolament ta' proċedura. Illi mux et joħlo jew jibbaza drittijiet fundamentali eh, fuq il-drittijiet ta' proprjetà intellettuali. Aħna kull ma xtaqna namlu u li niċċaraw illi meta l-autoritajiet ta' dwana jamlu kontroll fuq il- eh, il-medicina fuq il-prodotti in transitu jintaqgħu ma' medicini, mhux medicini falsifikati, ma' medicini normali illi jistaw ikunu protetti fl-Unjoni Ewropea per huma destinati lejn Eh, su terz, meta l-autorità ta' dwana jisibu dawn il-medicini illi għandhom permess biex jittransitaw biss fl-Unjoni Ewropea ma jistawx jwaqfu, ma jistawx jikonfiskaw, ma jridu jippermettu illi trasport jitkompla lejn il-pajjiż ta' destinazzjoni. Fu il-medicini falsifikati għanna direttiva ġdida fuq dan il suġġett illi tagħti li l-awtoritajiet ta' dwana l-possibilità li jikkontrollaw u jikkonfiskaw dawk il medicini li ma jirrispettawx id-direttiva. Kif intkom tafu, il-distribuzzjoni tal medicini fl-Europa hija tiddependi minn autorizzazzjoni għal bejħ għal daqstant. Jekk id-dwana, anzi l-uffiċċji tad-dwana, E, eh, jaraw li l-autorizzazzjoni miex prezenti, allora jistaw jagħmlu l-intervenzjoni tagħhom. E, Allura, ħlif fil-kas ta' transitu. U f'dan il-kas hemm eh, dispożizzjonijiet ċari biex jindikaw l-autorità ta' dwana eh, juru eh, moċar fejnija din il destinazzjoni Issa, fuq il- dritt li wieħed eh, eh, eh, jisma jitkellem fuq id-drittijiet tiegħu. Dan huwa prinċipji fundamentali tal-Stati membri u tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ niċaraw fil-proposta kif dan il-dritt se jiġi applikat fil-każijiet jew fil-każ li ikun hemm dwana u jkun hemm bżonn li wieħed jiddeċidi bil-ħeffa. Issa jekk dan jiġi applikata bbażi tal-liġi nazzjonali, allora iddu miktar għaliex il-kodiċi eh, ta' dwana modern eh, għandhom eh, skadenza ta' 30 jum. Issa fil-kas tal-kontroll ta' DPI eh, tal-drittijiet tal eh, proprjetà intellettuali, allora xieġri f'dan il-kas? L-istatus se jkun l-istess, u dawn ikunu prodotti li bħal qed jiġu verifikati hemm il-kontroll ta' dwana u ma għandhom id-dritt jagħtu iż-żmien kollu li għandhom bżonn biex jagħmlu din il-verifika. Il-kumitat jaf x'inhu liġi fuq il-prodotti hemm liġi fuq il-kontroll tal-assikurazzjoni tal-prodotti jekk l-awtorità ta' dwana jara jsibu suspett, ikollhom suspett, għandhom tliet biex Jamlu l-verifiki tagħhom fuq il-prodotti u biex jgħidu l-autorità tal-sorveljanza tas-suq illi anki u mandom tlettim oħra biex jesprimu l-opinjoni tagħhom fuq il-prodotti illi qegħdin fid-dwana. Hemm ħafna sitwazzjonijiet ta' kontroll ta' dwana fejn il-dwana trid t-verifika l-informazzjoni għal dastant il-prodotti jibqaw taħt il-kontroll ta' dwana waqt dan il-periodu. Umbat, meta niġu għal għal prodotti żgħar fit-trasport. Allora hawnhekk hemm situazzjoni differenti. Em, meta iwaqfu, meta jitwaqfu ċerti eh, prodotti, jekk m'hemmx problemi legali, aħna rajna illi għal min jibat il-persuna li tippreżenta il-prodotti fil- eh, dwana għandhom dritt li jinstemaw għal 20 ġurnata Għal dastant, e duana ti kontatta e titolari tal-dritt li jistaw e, imorru għoddim il-qorti jekk kollom bżon jiddefendu id-dritt tagħhom. Grazzi. Mela, issa naddu għasur għastur li huwa rapporter u nawguralu il-kollega biex e, ikollu suċċess f'din il-inizjativa. E, Grazie, President. Ma tantx għandi kummenti x'namel, e, għanna smieħ, naraw se jkunu riżultati ta' dan ismieħ, għanna anki kalendarju li huwa mimli ħafna, irnexxin aħna E, nħaffu ċerti skadenzi et norganizzaw issa l-ismiħ grazzi għal kontribuzzjoni kollom jina zguri li sensibu soluzzjoni xirqa għan regolament li nistaw bla dubju intejbu miex l-introduzzjoni ta' idea ġodda, pero hemm ħafna kwistjonijiet pendenti bħal eh, kwantitajiet zar u xwieħed għandu jagħmel meta eh, ikun e, hemm eh, problemi fi dwana kif għandu jgħamil meta jiġi lura mill-vakanza u kif forsi dan jista' jiġi konsidrat anki kummerċ, hemm ħafna definizzjonijiet nagħmlu iktar ma jkun hemm ċarezza jkun aħjar għal konsumatur u manna xejx nagħmlu li naħdmu biex niċċaraw dan ir-regolament. Grazzi. Grazzi Sur Kreuzmann. Grazzi għal kull minn ħa sem u nirringrazzja anke l-Kunsil l-Kommissjoni. Nista' ngħaddu l-qudiem u nitkellmu fuq servizzi ta' dwana, però fuq suġġetti ieħor, l-Organizzazzjoni ta' Servizzi ta' Dwana. Is-sur Salvini huwa il-rapporter ma mhuwiex preżenti. U għal daqstant nagħti il-mikrofonu lil sur Fontana eh, li huwa preżenti. Grazzi. L-għonet nishti eh, nwassal eh, li Sur Salvini eh, tislija minn għandu u jgħajt li mħabba li jgħat fil istati Uniti bħalissa ma jistax ikkuna u prezenti. U se jimpenja ruħu meta jieġi l-ura biex ikun jista jirrispondi għal kull ma jienat f'dan id-dibattitu, jien niprofa nieħu il pozizjoni tiegħi ħalli li noti hawnhekk biex Eh, biex najt fuq il-punti li jitkellem fuq omu. Is-servizzi ta' dwana, aħna nafu kemm hija importanti eh, dwana l-integrazzjoni Ewropea biex ta' stimolu l komodità u biex tagħti valur konkret l suq intern. Il-liġi eh, ta' dwana u semplifikazzjoni tagħha dawn edini kontribwixi għal dan lan biex inkunu nistaw naqdu rwol tal-sistema ta' dwana, id-dwana għandha tkun moderna, għanda tkun sensitiva għal problemi tal-kumpaniji, eh, però fl-istess ħin t u wkoll sikurezza u l-interess tal-konsumaturi mod efficienti. il eh, soluzjoni hija mm, fil fat li nsibu dan il-bilanċ. Il-kodiċi ta' dwana aġġornat ġi adottat fl-2008 eh, biex jissemplifikaw il-proċeduri ta' dwana Konnajna nistennew u l-idea kienet ukoll li naslu għal armonizzazzjoni ta' dwana fl-Unjoni Ewropea biex nkunu nistgħu nejnu il-kumpaniji u nipermettulhom ikunu iktar efficienti. Barra minnek, il-kodiċi qed jagħti strumenti biex nkunu nistaw nejnu lill autoritajiet ta' dwana fl-istati membri individuali. L-innovazzjonijiet fil-kodiċi aġġornatu mal-konċett eh, ta' dwana elettronika. Eh, one-stop shop pratikament biex wieħed joħroġ mid-dwana il-prodotti li eh, edin dak il-moment fid-dwana. Però hemm ħafna proċeduri li għat jiġu eh, għat ridu jiġu adottati u jitlu fis-seħ. Dawn huma l-istess affarijiet li semmewna l-operaturi ekonomiċi. meta kien hemm kumitat Tassu intern eh, laqa mal-partit interessati f'Ġunju. L-iskadenza għall-applikazzjoni tal-kodiċi aġġornat hija fl-2013 f'Ġunju. Eh, però kif eh, kif waċar, eh, ma nkunux nistaw nirrispettaw din l-iskadenza, għalix, għax l-applikazzjoni ta' teknoloġija informatika illi suppost sej daħlu fis seħ dak li huwa previst fir regolament għadhom ma ġew żviluppati u naturalment laqqas ġew imwettqa. Kodiċi ta' dwana aġġornat mingħajr dawn is-sistemi tal-ICT Eh, pratikament huwa impossibbli. Eh, ma jistax aħna jkollna liġi minn ma jkollna eh, il-bażi tagħha l-istrumenti bażiċi. Dan ġi imdaħħal fil-punt minja ta' test minnaħa ta' rapporter. Aħna, punti li aħna ridu nizguraw bħala ċert, huwa li jekk aħna se nappoġġaw din il-proposta, ma nistawx nelimitaw roħna biex nifistaw data ġdida, għax bekk inkunu namlu figura kera għax ma nkunux qed nirrispettaw l-impenji tagħna. Minna ħal-oħra rridu nirrappreżentaw l-istituzzjoni li għatu dawn il-garanziji li jkunu applikabbli u li jizguraw li il-suq intern jaħdem b'mod tajjeb, però dan qed taraw li dan huwa impossibbli. Għal daqstant fil-punt 11 ta' rapporter barra mill jaraf il-fat li eh, ta' min wieħed japplika dan il-kodiċi aġġornat, il-rapporter et iżid stedina l-Komissjoni biex jevalwaw il-possibilità li naplikaw gradualment xoħut minn normi, eh, me dispozizjoniet. nistaw naraw fl-imkien mal-gruppi l-oħrajn jekk Eh, u meta jiġu prezentati l-emendi, ek eh, tkun idea tajba illi nippreżentaw anki data għal skadenza preċiża. Għal periodu twil, l-amministrazzjoni ta' dwana ġew konsiderati b'mod prinċipali biss bħala eh, autorità li iddaħal tul tal-dwana. U mm, dana kellu sens biss fejn nitħlu fil- pre frontieri esterni. Però ruol ieħor li qed eh, dejjem isir iktar importanti huwa eh, il-bżonn ħtieġa li nigarantixxu s-sikurezza. Meta wieħed is il-ksur gravi illi eh, rajna f'dawn l-aħħar snin, speċjalment fuq it-terrorizmu, l-autorità ta' dwana jridu eh, jgħodu attenti għal eh, għat-teddida ta' sikura, jridu jgħodu attenti ħafna, għal stant jridu dejjem eh, jiverifikaw il-falsifikazzjoni, il-terrorizmu, il-traffiku illegali. Il id-dwana e, e, e hija l-aħjar strument li iktar wieħed xiera biex jiggarantix li prodotti jkunu żguri u jkunu konformi għal ċerti standards u daw biss ikunu jistgħu jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni ta' sorveljanza ta' su huwa rwol importanti tal-dwana. U dan ġi misħu anki f-rizoluzzjoni reċenti tal-Parlament Ewropew. Il-ġi approvat fit-8 ta' marzu li għadda u dana jirrigwarda revizjoni tal- Eh, sikurtà ġenerali tal-prodotti u tassu. U din kien eh, eh, il-rapporter Charles de Mose il-rapporter ta' Salvini titkellem fuq l-importanza ta' kooperazzjoni bejn l-autoritajiet ta' dwana u l-autoritajiet ta' sorveljanza tal-suq fil-punt 17. Punti ieħor importanti huwa il-bżonn li nipproteġġu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea il-prodotti li ġew jiġu importati illegalment e, e, et naqsu l-tħul tal-Unjoni Ewropea qed jiksru il-drittijiet tal-proprjetà intellettuali. Kif tafu li dawn id-drittijiet huma importanti ħafna imħabba anki l-impatt rett tal-fatt li ksur kontra dawn id-dritt imur kontra il-fondament il tal-Unjoni Ewropea kontra il-konsumaturi. U il-Komitat Inko edha eh, Mm, edha eh, titrata dan l-argument bil-rapport ta' Sur Kreuzmann u il-punt 22 u 23 eh, ta' Salvini jitkelmu fuq ġlida kontra il-falsifikazzjoni. Eh, ġlida minnaħa tal-dwani effettiva hija importanti għaliex għall-Istati membri verament huwa diffiċli ħafna illi eh, insibu fejn huma l-ksur kontra l-leġislazzjoni tagħna, speċjalment li jista' għandna suq waħdini. Bla dubju rridu nsibu bilanċ bejn il-kontrolli tad-dwana eh, b'rispett ta' sigurtà u li nirrispettaw anki il-fatti li dawn il-prodotti u malajr u għal daqstant irridu eh, e, naffrontaw u koll il-problema tal-ġestjoni tal-riskju fil-punt 35 irridu nigarantixxu li il-prodotti li ma jippreżentawx riski għandhom jiġu eh, maħruġa midwana mill-iktar kmini possibbli. għat li dawk li huma ta' riskju iktar oli li huma ġejjin minn pajjiżi li soltu ma jirrispettawx il-standards tagħna eh, għandhom jiġu eh, verifikati b'mod iktar attent. Uh, eh, Weħed mill-prinċipji importanti u ma li rigarantixxu l-autorità ta' dwana tal-Istati membri joffru mod effettiv. Għaldastant u importanti illi eh, din dawn l-standards ta' dwana għandhom jiġu applikati b'mod ċar u għandna li ċaraw anki l-proċedura. U dan ngħid najdu, billi nisħab il-fat li l-grupp politiku li jira membru tiegħu mhux dejjem jipprevedu illi ikun hemm eh, din il dan rispett ta' normi. Punt illi kollak eh, kollak maħna rridu nrispondu għal l-efficienza, għal konkretezza u għal sens komun. Eh, u il-punti 12 u 13 tal-rapport maċari ħafna li jkun hemm appoġġ sħiħ għal konċett ta' autorizzazzjoni eh, ta' dwana semplifikat u armonizzat f'dan is-settur. Naturalment, eh, l-Istati membri għandhom jiġu involuti eh, b'mod sħiħ u mod effiċenti. Il-programm ta' azzjoni tal-dwani tal-Unjoni Ewropea fir regolament tal-2013 jiet jikontribwixi għal biex inkronistaw nersu lejn regolament armonizzat u għet jipromovi l-kooperazzjoni, l-koordinazzjoni tal-amministrazzjoni ta' dwana tal-Istati membri bl-izvilup ta' sistemi ta' informatika eh, xirqa. U din għal il-bazi tal-programm. Eh, azzjonijiet komuni, per eżempju, workshops, seminari, seminars, eh, gruppi, skambi ta' idejat u attività ta' taħriċ U importanti illi dan il-programm se jaffri eh, perspettiva differenti eh, fuq distribuzzjoni differenti tal-ispiża u anki sistemi ta' ICT eh, illi kunu armonizzati u komuni. Fuq dak li għandu xasam mal-kumpaniji u li natu attenzjoni għad-dinja tal-intraprizi, specialment il-kumpaniji zar, li dejjem iħalsu l-konsekwenzi tal-inefficienza ta' l-amministrazzjoni ta' dwana. Aħna nafu li f'ħafna stati membri id-dwana e għandhom e, e, ħini ta' xogħol li huma mhux biżejjed u dan jwaslu għal dewmin, iżidu l-ispejjeż u anki il-fatt li il-prodotti jibqgħu fil-port u il-punt erba tar-rapport jinsisti fuq il-fatt li l-proċeduri ta' dwana għandu jkollhom impatt sostenibbli anki għal intrapreżi żgħar. Fuq it-trasparenza bl-istess mod kif eh, emerġa mill-smieħ ta' ġunju u importanti li nifmu illi eh, l-importatur autorizzat għandu ikollu eh, titjib tal-istatus tiegħu. U biex nissemplifikaw, u fuq dan qed nitkellmu fil-punti 14, 15 u 16. Lan oriġinali ta' dan, l importatur autorizzat, dan għandu jati benefiċċi ċari l-intraprizi. Bħalissa hemm 4800 importaturi autorizzati, 400 fi Franza e, u jem oħrajn fil-Nolanda u fil renjunit il e, e, Li huma mhumiex ħafna u dan jfisser illi eh, l-intraprizi mandomx interess illi jilħu dan l-istatus. Eh, u importanti najdu illi fil-rapport hemm punti 24 u 25 fuq it-trasparenza. U dinja stedina eh, lill l-Kummissjoni Ewropea biex intejbu ċirkolazzjoni tal-informazzjoni u il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet li huma importanti u fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Narfu Eh, illi eh, bla dubju saru xi eh, titjib meta nqablu mal li moddi, però flimkien irridu naħdmu flimkien biex intejbu dawn l-aspettu dawn l-aspetti. Illi natu din informazzjoni miex biss utli għalina manki għad-dinja tal-intrapriza. it e trasparenza hija aspett illi aħna kolla kemm aħna fl-attività politika tagħna tal-leġislaturi rridu nżommu f'moħħna. U biex nagħla fuq dak li għandu qasam mal-kooperazzjoni, rridu niftakru illi tkellimna fu il-kooperazzjoni bejn id-dwana u il-kumpaniji. Hemm bżonn li kon hemm skambju ta' informazzjoni aħjar u akbar u pratika biex nżidu l efficienza u ċertezza u l-pratiċità. L-aħħar punt huwa stedina lill kummissjoni u l-Istati membri biex jevalwaw il-possibilità li noħolqu Aġenzija ta' Dwana Ewropea Aħna nħossu li dan jista' jirsolvi ħafna problemi li jeżistu illum u tkun ħaġa anki eh, importanti għal eh, metan nqisu l-għanijiet tagħna u anki għall-istati membri u anki għal eh, kumpaniji. Fuq dak li għandu xaqsam mal-pratiċità tal-iter tal-liġi, eh, il-rapport se jkollha koll l-inkontribut tal- eh, tal- Eh, ta' gruppi esperti, eh, emendi eh, għanna sal tlieta tal-13 ta' ottubri, il-kollega Salvini għalli u koll illi se prezenta emendi tijaw biex ikun jista' Eh, jintegra la bozz ta' test biex ikun jista' jinkludi l-iktar punti importanti. Fu il-definizjoni tal-emendi tal-gruppi differenti politiċi eh, ġiet proposta data tal-15 ta' ottubru fil-3 fi Strasburg u fisem il-rapporter Salvini, nirringrazzja l segretarjat tal-Komitat inkolli kien responsabli, effiċenti u kompetenti biex jati il-parir tiegħu fuq din l-inizjattiva. Grazzi. Monsieur Fontana, euh, eh ibjen. Uh, Grazzi, Sur Fontana, e Sur Savini, tista' tgħidlu li verament inti ħatlu postu b'mod eċċellenti tajtna rapport verament tajjeb. Issa nisimaw il-Shadow Reporters, is sinjura Korkola Muxa, is sur Schwab għal-EPP, is sinjura Rapti wara, is sur Schmidt, U sur kanfa eh, sinjura se titkellem għand l-isem is-sur kanfa mela nisimaw l sur xvab. Primo vorrei Grazzi President, l għannet nishtiq nixtieq nirringrazzja lill kollega Salvini għall-introduzzjoni twila tiegħu interessanti ħafna u għall-kooperazzjoni ma' Sinjura Korhola u s-segretarjat tal-Kumitat. Eh, Sur Salvini, Sinjura Korħala, kontenta mill kooperazzjoni kalla sissa u xtaqet ringrazzjak. Għanda żewġ punti u nixtieq personalment nżid tliet punti ħati għaj bil-Ġermaniż iktar tard. fir rigward il-modernizzar tal-kodiċi ta' dwana din hija titjib tajjeb għas-Sinjura Korħala u anke fir rigward id-dispożizzjonijiet tal-MCC nabdu għamman kemm jista' jkun u minnu fih din tkun approċċ tajjeb skonta. Il-kollega tagħna Sinjura Korħala konvinta wkoll li l-status ta' operatur ta' importatur awtorizzat rridu nħarsu leha biex ikonna ċertifikat wieħed minkejja li dan huwa diffiċli. Kif il-rapportera tissuġġerixxi l-istati membri jridu jżguraw li status moti minn stat membru ikun rikonoxxut bisħieħ fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u hemm l-għażla li jew ikun hemm armonizzazzjoni sħiħa jew inkella ikun hemm rikonoxximent reċiproku. Para minn hekk ix xedow tagħna jaħseb li l-Kummissjoni tittaf fil-negozjati fuq ir-rikonoxximent reċiproku fil-Stati Uniti u l kummerċ u l-imsieħba ta' kummerċ tagħna u anke fir rigward il-perspettiva tal-kummerċ ħieles li ħassiba l-kollega tiegħi. Bil-Ġermaniż issa. Nixtieq nqajjem il-punti tiegħi fi żmien li huma importanti ħafna lija u dan għandhom xjaqsmu mal-tneħħija tal-dikjerazzjoni bil-fom ta' dwana. Min kas tal-lum u jekk ir-rapporter verifika sew meta tkun qed tagħmel importazzjoni u esportazzjoni ta' prodotti sal limitu ta' 1000 euro tista' tagħmilha bil-fom. Jinġej minn reġun ta' frontiera u dan it-tip ta' soluzzjoni hija xi meħtieġa ħafna għal kunsin żgħar ħafna. Dan għaliex imbagħad sempliċement tagħmel l-istqarrija tiegħek, tirċievi il-timbru il-bolla u mbagħad tkun tista' tagħmel importazzjoni lejn iż per pereżempju. U dan importanti li napplikaw mhux biss għal dan il-qasam għaliex inkella nkunu tipoġġu biżejjed għall-SMEs mill-rigward tal-regolamenti ta' dwana potenzjali fir rigward l-oriżni non preferenzjali għana dawn il-prodotti huma trattati mill-prinċipju tal-oriġni, fi klim ieħor l-oriġni determina fejn l-aħħar proċessar ekonomiku seħ. Issa, dan l-status quo jrid jinżamm sabiex niżguraw li l-imprizi kun eħfef għalihom biex jitrattaw mal-pejs amministrativ potenzjali. Palma tafu l-importazzjoni u l-esportazzjoni hija verifikata biss jekk ukoll hemm potenzjal ta' proċedura ta' antidumping. Punt ieħor, it-tneħħija tar-regoli tal-ewwel bejħ. Issa, jekk dan ħannaħuħ għal kollox u mbagħad segwentament ikun hemm żieda fil-dazju, dan ovvjament ser ifisser spejjeż addizzjonali u akbar għal settur ta' importazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Issa biex inkunu nistgħu nżommu l-status quo ekonomiku ta' bħalissa ħajkun hemm rekwiżit ta' sensiela ta' tibdiliet għall-operaturi ekonomiċi u msieħba kummerċali importanti tal-Unjoni Ewropea li jużaw din ir-regola tal-ewwel bejħ u għal din ir-raġuni importanti li nżommu din ir-regola. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter u nħares il qudiem għall kooperazzjoni sfiqa mill-qrib fil ġejjini Grazzi, issa Sinjura Silvana Rapti. Grazzi, ħafna, Signora President. Fir rigward l-amministrazzjoni ta' dwana, l-ewwel darba provajna li naddu dan il-punt, mbagħad kien hemm qasijiet Kenna mare dawl fi Strasburgu, mbagħad provajna fi Strasburgu, mażda ma laħħaqniex għax bajna dejjin sa wara mbagħad issa li għandna diskussjonijiet m'għandniex ir-rapporters magħna. U forsi nista' nitlaqin ukoll u nibgħat xi ħadd jibgħat proxy minn floki darb'oħra. Xorta waħda nixtieq nirringrazzja lis sir Salvini li għamel xogħol eċċellenti u nifirħulu u jiena ċerta li s-sur Fontana ser jaddilu ringrazzjamenti tagħna. Fl-Istati Uniti u mar fl-Istati Uniti għalunna forse mar jaħdem fuq il-paragrafu 6 hemmhekk u għalek flan tal-missjoni tiegħu jista' jkun li din kienet l-intenzjoni ta' żjara tiegħu fl-Istati Uniti. Min jaf. Issa fuq il-kontenut jien nixtieq ngħid li l-approċċ tiegħi huwa wieħed prattiku u ċar, naħseb li hemm ftejn ġenerali bejnietna u punt ġenerali nishtiq nagħmel hawnhekk huwa li l-koll hawnhekk naqblu li hemm ħtieġa għall-estensjoni tal-iskadenzi. Sabiex nkun nistgħu mmorru l in mill-13. Dan jidher li huwa l-każ ukoll jekk ta' taħarsa li l-istati membri u fejn hemm l-uffiċjali ta' dwana. Ovvjament, m'għandniex il-ħin biżejjed, imżon bżonn ta' aktar ħin sabiex bekk is-sistemi tal-IT ikunu aġġornati u lesti s'dak iż-żmien u niżguraw li l-entitajiet ta' dwana jkun jistgħu jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa. Dak punt ġenerali xtaqt nagħmel minn xalfejn qod nidħol fid-dettalji ta' regolament għaliex imbagħad meta nidħlu fuq dik id-diskussjoni imbagħad nkunu qed niftħu qasam wiesa' ħafna d-diskussjoni li mhux sertejna wara kollox mod prattiku. Fi rigward ir-rapport Kreuzmann, l-aħħar punt li tajna ħarsa lejh, naħseb li dan qed isawwar l-affarijiet tajjeb u jitkellem dwar kwistjonijiet ta' sustanza importanti u jina ċerta li inti President u Segurtijat ħajt iżguraw li konna segwitu tajjeb ta' dan ir-rapport. Għaliex bħalma tistgħu taraw hemm ħafna interazzjonijiet bejn iż-żewġ affarijiet. Punt ieħor li xtaqt nagħmel hawn huwa l-estensjoni tal-iskadenzi. Sabiex bekk ikonna modernizzazzjoni tas sistemi ta' dwana u ħanitkellem propju fuq dan f'dan il-qasam. Naf li s-sur Salvini mhux qiegħed ta'wn u għalhekk mhux qed nistenna t-wagġiba minnu fih, iżda nixtieq nqajjem dawn il kustjonijiet u ngħidilkom x'inhuma. Anke fir rigward il-linji gwida għall-emendi L-ewwel punt li xtaqt nagħmel huwa fuq il-paragrafu 2 għaliex il-paragrafu 2 ir-rapporter fih jgħid li l-arranġamenti ta' dwana jridu jerġgħu jiġu definiti u dik hija xaġa tajba aħna rridu organizzazzjoni mill-ġdid tal-istrateġija ta' dwana. Tider tajba iżda xi tfisser eżattament. X'inhuwa ħsieb ir-raġunament wara dan? Fil-paragrafu 2 jiena jidhirli li qegħdin nitlu fil-tentufiet, fil-dettalji tal-regolament fil-prattikalitajiet u forsi jista' jkollna aktar dettal fuq dan fil-paragrafu 2. Imbagħad 13 fuq il-klirjar ċentrali ta' dwana, l ccps Nixtieq nagħmel asteriska hekk u nagħmel punt partikolari li għandna bżonn input min-naħa tal-Kummissjoni għaliex tittoqgħod attenta b'sebgħinejn sabiex bekk kun tista' tagħmel monitoraġġ għall-implementazzjoni. Mod partikolari meta nitkellmu dwar il-provista tal- dwar dispożizzjoni tal-tarif ekku bejn l-Istati membri. Issa fuq il-paragrafu 18 l operaturi eh, l-importaturi autorizzati kif għal sur Salvini irridu niżguraw li l-SMEs jkollhom perspettiva fuq dan. Ikunu marfa sew biex ikollhom l-lok ta' manuvra xirqa biex intuhom nifs, għax ħafna drabi nadu li l-SMEs huma s-sinsla tal u n-nisġa importanti tal tal-Ewropa iżda għandhom bżonn tal-għajnuna fir rigward l-importaturi awtorizzati. Iżda mbagħad naraw qed nitkellmu dwar benefiċċji addizzjonali għal dawk li jkollhom ċertifikati tal-iklerjar ta' dwana. U rrid nkun naf eżattament dan xi fisser, x'inhu waħsib wara dan. U x'inhu l-ambitu ta' dawn il-punti. Qed nimxu qoddim f'dan l-ambitu jew le. Hemm referenza mbagħad fit-tmiem tal-paragrafu tar-rapport anzi għal ħolqien għat twaqqif ta' Aġenzija Ewropea ta' Dwana. Forse tistgħu taħsbu li minħabba ħtiġijiet li hemm u minħabba l-ħtiġijiet li l-Kummissjoni kif edna titiżhom sabajnejn fuqhom fuq l-amministrazzjoni ta' dwana pereżempju, eċċetera, din tidher li qed nippruvaw nimbuttaw għall aġenzija Ewropea ta' Dwana. Iżda naħseb li hemm ħafna modi kif nistaw nilħu dan l-għan, mux bil-forsi tkun aġenzija. Għanna sensila ta' servizzi differenti fiħdan il-Kummissjoni, kena proliferazzjoni ta' aġenziji taħt il-kompitu taħt ir-rwol tal-Kummissjoni, għanna l-aġenziji, għanna servizzi u hemm għad sħiħ ta' amministrazzjoni f'dan il-qasam. Dġanna l-burokrazija f'dan l qasam u naħseb li r-riżultati huma ta' diżappunt għax huma ftit wisq. Urridu nkunu prattiċi jider bħala x'idea tajba ħafna iżda mhix meħtieġa minħabba r-riżorsi li diġà aħna għandna fis-seħ. U għalhekk biex nagħlaq nixtieq ndur għal dak li bdejt bih, nirringrazzja għal darboħra l-rapporter, jew min qed jitkellem floku, għandi xi emendi u naħseb li jiena l-unika shadow li bħalissa edha fil-kamra, għawnek. t sulejja bħalli kiku qed naġġel eh, qed ndum wis, iżda mhix l-intenzjoni tiegħi. U jaħasra ħasra li jien biss kont preżenti f'dan ir-rapport. Ħanres u l-emendi tagħna u jiena lesta nikopra ma' Sur Salvini, ovvjament, kif ukoll ma' Shadow rapporteris kollha l-oħra. Naħseb, Sinjora President,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 Għanna Sur Harber u kol li wasal u għaw kol shadow rapporter. Niskuza ruħi, Signora President, ħarist madwarju ma kien sawn shadow rapporters, ma rajtom xans, niskuza ruħi tortieħi. Thank you and thank you to Grazzi, grazzi lilek sur Fantano u anke l-sur Salvini. Għan nipprova fil-qosor ħafna, naħseb li dan huwa rapport importanti ħafna u nittama li x-xogħol li aħna qegħdin inħejju u nipproponu iseħħ malajr kemm jista' jkun. U inna niddiskutu l-iskadenzi, l-iskeda u qed qabel. Semmejtu dan. Ma tantx neħu pjaċir li nipposponu dan ix-xogħol. Smajnija bosta drabi f'din il-kamra l-kelma posponiment u issa ngħidu l-2013 mux tajjeb żejjed u nittama li nistaw naqblu mira oħra minn tal-inqas għaliex naħseb li din tkun utli. Anki jekk aħna ma nżommux magħhom ta' spiss. Naħseb li dan huwa rapport tajjeb għal kummerċ ħieles, għal suq ħieles u għal frontier miftuħa fil-fatt. Iva, għanda żewġ binari tkun effiċenti b'ħafna modi iżda minn punti vista tiegħi qiegħda hemm biex tħares is-suq ħieles u aħna qegħdin nimxu lejn id-direzzjoni, din hija l-opinjoni tiegħi. Hemm kwistjonijiet sensittivi u kombinazzjoni sur xvab semmihom. U forsi Ġermaniżi wisq mill-perspettiva tiegħi. L-Onorevoli Kreuzmann ukoll taħares lejja hemm diskussjoni wkoll fir-rigward il-limiti ta' 1000 euro fil-fatt. Tara din hija kwistjoni Ġermaniża kif kont qed ngħid, bil-forsa irid ikun. Jekk hija kwistjoni Ġermaniża jinek hekk ġejt mallem mela hija kwistjoni Ġermaniża hija kwistjoni Ewropea. Imbagħad hemm kwistjoni oħra tal-oriġini tal-prodotti. Is-sur semmija wkoll. Nixtieq ngħid li għandi xi dubi dwar dan it-ħassib da probabilment se jiġu konsidrati fl-emendi tagħna. L-aħħar nixtieq ngħid lis sur Fontana li jiena naħseb li rridu nifukaw l-aktar fuq l-SMEs. Qegħdin hemm fir-rapport tas Sur Salvini iżda għandna ntejbu dan il-punt għax mill-punt vista tiegħi din hija xaġa essenzjali. Aħna ħares u l-emendi tagħna, Sinjura President, u nittama li kellek eh, konferenza tajba, Melkem, għadna fl-Unjoni Ewropea. Bien sûr. Merci pour votre concision. Euh, Madame Roulet, voulez-vous vous exprimer euh, Signora Roulet. Euh, one remark. Malar, malar. Għal-mistoqsija tijak, jek ix kwistjoni eh, ġermaniza jew tal-Unjoni Ewropea, jena naħseb li hija problema tal-SMEs minn tal limiti Hija problema tal-SMEs, mhux biss fil-Ġermanja, għaliex ħafna SMEs qalu li li għandhom problemi fuq dan u forsi rridu nagħtu ħarsa leha u mhux ngħidu li hija problema Ġermaniża. Hija problema tal-SMEs minn tal-eqas hekk qaluli. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter nista nappoġġa dan ir-rapport sa ċertu punt, naħseb li sar ħafna xogħol eċċellenti, iżda punt li nixtieq inżid. Ovvjament nifhem x'inhuma ma tħassib tas-sur Schmidt Nista' nifhem l-argumenti tiegħu, ma dana kollu forsi rridu nagħmlu żieda u ngħidu li rridu nagħmlu pressjoni fuq l-istati membri u nagħmlu aktar li mish qiegħda hawn u nixtieq li nżiduha. U rridu nżommu u wkoll l nuqqas ta' fondi fl-istati membri bħalissa li ovvjament ifisser li huwa importanti fil-qasam ta' dwana u r-rabta tagħha mal-IT li għal darboħra musser ikun hemm fondi biżejjed u naħseb li din hija l-problema marbuta ma' dawmin. U naħseb li rridu nsaħħu din inqasam nagħmlu aktar pressjoni fuq l-Istati membri tassew sabiex bekk niżguraw li jkollna xi progress jew xi azzjoni li tittieħed. U fl-aħħar nixtieq nagħmel punt ieħor fuq il-punt 22. Nixtieq irresaq tħassib tiegħi. Hawnhekk qed ngħidu li nilqaw il-proposta tal-Kummissjoni Illum rajna li għadna ma diskajtajniex la affarijiet fid-detti għallu forsi jrid ikollna lingwa aktar neutrali fil-paragrafu 22. Is-sur Dejong unbat is-sur Harber. Grazzi. Grazzi President, għanżum fil-qosor ħafna. Grazzi l rapporter Din it-tina miżura ta' ftejm u ta', ta pozizjoni komuni fil dan il-Kumitat. Fuq l-iskeda, fuq l-iskadenzi, naħseb li hemm problema, naħseb is-sena 2015 għandha tkun xi fattibli, fattibbli, mira fattibbli, iżda rridu nżommu f'moħħna dan li ġej. Is-sistema qiegħda tevolvi u ma tistax eh, tmajna minħabba dawk li qegħdin jibqgħu lura, pereżempju madwar l-Ewropa. U għalhekk irridu noqogħdu attenti għal ħeffa tal-inqas li qed jaġlu bħala amministrazzjoni. Irridu naraw l-istampa ġenerali madwar l-Unjoni Ewropea u naqbel ma' Sur Ġvab fuq il-punt tal-limitu tal ta' 1000 euro u l-indikazzjoni tal-oriġni. Il-punt taħħari kien ukoll il-messaġġ tal-intergroup tal-SMEs. L-affarijiet qed ikunu komplikati wisq tantu vera li jkun diffiċli mbagħad li l e iżi ilaħqu magħha u mhux kuntenti għaliex hemm meħtieġa ta' titjib fir-rigward eh, l-oriġni. Il-punt li ieħor nixtieq nagħmel huwa fuq l-kooperaturi autorizzati u l-importaturi autorizzati palma tkun b'dak li hemm iżda affarijiet oħra li mhux qegħdin hemm u rridu nqogħdu attentu naħsbu fuq dan għaliex il-proċedura ta' notifikazzjoni u l-ispejjeż marbuta magħha ma nistgħux nagħmlu semplifikazzjoni tagħha għat-tajjeb tal-SMEs naħseb li dan huwa l-ikbar ostaklu li rridu ħabtu wiċċhom magħha miegħu. U forsi hemm xi differenza żgħira hawnhekk iżda aħna kontra kwalinkwa idea ta' aġenziji ġodda mhux biss dwana F'termini ġenerali, l-attivitajiet tal-aġenziji u l-effiċenza tagħhom hija xi ħaġa kontroversjali ħafna, speċjalment fil-kontroll tal-frontieri Hawn nsemgħu ħafna kritika hawnhekk u mhux kuntent bl idea tal-punt 30 li jkollhom aġenzija dwana. Iva, issa imis biex Eh, nispiċċa u nikkonkludu sur Malcolm Harbour. Bħala president ukoll ta' din il-laqa. Grazzi, signora, signora President, jena eh, naħseb li dinja bażi tajba biex naħdmu l-qoddim naħseb li rridu nitkellmu dwar istrateġija mhux noqogħdu nidħlu wisfi d dettall rridu nifukaw fuq dan. Naħseb li fuq il-kwistjonijiet ta' kodiċi ta' dwana modernizzat u aġġornat dawn huma żewġ affarijiet differenti u komplessi aħna mhux inkarigati li nġestu l-proċess kollu iżda qogħdu attenti dwar dak li kienet tajtena komissjoni. Naħseb l-Kummissjoni għamlet reviżjoni dettaljati ħafna u eżatt l-aħħar odot disponibbli biex tkun tista' tagħmel dan ix-xogħol u hemm punti li rridu nqisu. Ma naħsibx li għandna nwebsu rasna ikunu xikunu l-ostakli. U parti mill-problema hija li l-Kummissjoni m'għandix kontroll tal-faċilitajiet u riżorsi kollha. U għalhekk qed nitkellmu dwar koerzjoni u dwar inċentivi u forsi dawn huma l-punti li rridu ħarsa lehom. Madana kollu huwa ċar li jekk irridu konna suq waħdini kompetittiv irridu naġixxu issa aħjar mill-li għada u rridu odod biex ikun jistgħu jagħmlu tajjeb għas sistemi interni u nafu li rridu jfasslu sistemi li jitrattaw 27 stat membri b'interfaces differenti. U għalhekk nistaw infakkar li jekk tmur kwalinkwa entità ta' klirjar ikunu eh, uh, xikunu l-entitajiet il-clearance se tisir minn nis li għedim kompjuter. Kollox qed isir b'mod sistematiku għalhekk l-interkambjalità l-interchanging ta' dokumenti hija xaġa indispensabbli. Fren Unit, per eżempju, eh, naf li flej li kunem eh, transitu tal-prodotti, iżda ma jkunem ħadd billej għax kollox ikun sar bil-kompjuter binar. U It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa li qed inserħu u napplikaw aktar eh, stenniju, aktar applikazzjonijiet fuq dwana għal kwistjonijiet oħra bħal falsifikar u l-sikurezza tal-prodotti bħalma diskutejna dal ħodu L-istati membri mhux bil-fors qegħdin jgħidu li għandhom riżorsi biżejjed biex jagħmlu politika bħal din u naħseb li din hija kompetu tal-Istati membri li għajdu isset nagħtu ħarsa lejn id-dwana mhux biss għal protezzjoni finanzjarja tal-interessi tagħna u żbir ta' dazju, eċetera, iżda anke għal kompeti oħrajn li huma kompeti pubbliċi li huma parti mill-politika pubblika li qed nafdaw fuqhom u għalhekk irid ikollhom ir-riżorsi meħtieġa. Biex nagħlaq jiena nappoġġa dawk li qed joqogħdu lura milli appoġġjaw Aġenzija Ewropea ta' Dwana u jiena ma nappoġġax lanqas għall-standards per eżempju, iżda naħseb li l-idea wara hija kruċjali, speċjalment għall-iskambju ta' informazzjoni, u ndur lura l-falsifikar u s-sigurezza tal-prodotti. l idea hawnhekk hija li jkollna sistemi ta' rapportaġġ aktar miftuħa u jkollna il-possibilità li kulħadd ikun jista' jaqsam l-informazzjoni li hija kruċjali għaliex il-volum ta' traffiku ta' prodotti fiħdan l-Unjoni Ewropea l-unika mod li tista' titratta biha huwa eh, sistemi avvanzati ta' ġestjoni biex kun tista' titratta da' dawn affarijiet. Grazzi President. Grazzi ħafna, Sur Harber. Issa nissimaw il-Kummissjoni Sur Luvinski li se jkollu f'in ħasir ħafna jgħidilna kif jaħsiba u jiġbor ftit l-idejat kollha biex jikkonkludi. Grazzi bil-qoddim. Grazzi ħafna, Sinjora President, jiena qed nifhem li l-qasbaqa ħin xej fil-fatt u għalhekk fil-qosor ħafna ħanet nirrispondi ma nistax nirreferin għal kulma issemma hawn mill-membri ta' dan il-Parlament ħan nifoka fuq dawn l-affarijiet iktar importanti aħna ovvjament se nikkonsidraw kull ħaġa li smajna hawnhekk illum ħafna mill-idejat li ħarġu għana diġa intizi maħħom għax diġa kena numru tal għat fuq livell bilaterali u multilaterali għalek kull kwistjoni, kull ideja se titqis mill-Kummissjoni. Nixtieq ukoll ngħid li aħna qegħdin sennaw bil-ħerqa id-diskussjoni dibattitu li se jsir fil-Parlament Ewropew dwar ir-rikast il-formulazzjoni mill-ġdid tal-kodiċi tad-dwana. Id-diskussjoni ovvjament mux se niftħuwa ħatana tagħna x'inkella niskadu id-data ta' Ġunju tal-2013 bat il-kodiċi ikun miskada mħabba l-IT, dispozizjoni tal-IT, eċetera. U ma nkunux nistgħu ndaħlu fis-seħħ Imma għanna okkazjoni u aħna ħtafnija avvanzajna mhux ftit nhar it-tnej aħna diġa bdejna il-konsultazzjoni bejn id-dipartimenti fuq il-rikas tal-kodiċi modernizzat tad-dwana u wara se jkun l-atti delegati un bat wara u koll il atti eh, ta' implementazzjoni nafu batwara wara fil-proċedura, kollox jerġa' jiġi għandkom u għalhekk aħna tbaqna żmien biex nerġgħu nistudjaw id-dettalji. Il-kwistjoni ta' l-iskadenzi ta' dati hija importantissima lina mħabba l-kriżi ekonomika, l-istati membri, il-maġġoranza tagħhom u f'kull stat membru nafu li l-amministrazzjonijiet edin jifacċaw u kol naqis fil-budget taħħom. Għalek dak il-kommenti tal-president tal-komitat dwar il-risorsi kif aħna u kol nistaw nużaw risorsi li għanna fil-qasam ta' dwana, ovvjament nil-qaħħom. Issa fuq id-dati, mux se jkunem xi data maġika li kollox se jimbeda minn dik il-ġurnata partikolari. Il-modernizzazzjoni ta' dwana u ta' sistemi tal-IT huwa proċess twil. U se nibdow meta kollox ikun possibbli namlu kollu l-almutana għal beneficju tal-negozju fl-Ewropea minn ma ninsaw l-SMEs. Punt dwar il-mod kif taddi l-informazzjoni. Aħna edin fi proċess uniku em, li nikonsultaw man negozji għanna trade contact group, etc. Pozizjoni verament situazzjoni unika. L-aħħar punt li naċċenna li kif ek eh, noħol ux aġenzija eh, Ewropea ta' dwana, nafu li dan huwa kunċed diffiċli, nafu li mux mm, qed nistennaw xi miraklu, mux qed nistennaw xi Big Bang, aħna ħan ippruvaw li nsibu r-risorsi dispożizzjoni fl-istati membri naraw dak li madux bżon news fis sistemi tal-IT, naraw xadu bżon news nġibuħ flimkien nlaqqaw u kol il-risorsi umani mux faċli, nafu li l-istati membri u edin joqodu paslura biex joħolqu dan il-front office imma nafu li l-affarijiet għaddejjin fil-back office. Sinjura, um, President, nishtiq kikun kompli għaddej għal xi sija oħra, imma naf li dan mhux possibbli niqafaw u nirringrazzja, grazzi ħafna. Grazzi, Sinjur. Ovvjament, aħna meta jkonna eh, laqa diskuti dan il-rapport mill-ġdijt nerġaw nitkelmu s-sur Fontana niskuza ruħi muħi eh, għax għaskadinna il-ħin anki l-interpreti tana edin jaħdmu wara l-ħin tagħhom nir-ingrazzjom u koll imma forsi inti tista' tgħidlu lis-sur eh, Salvini li eh, d-dibattitu huwa wieħed interessanti għall-aħħar anki jekk għandna xi affarijiet xi ftit differenzi se nkomplu bid-dibattitu tagħna anki mal-Kummissjoni meta nerġgħu niltaqgħu. Grazzi, grazzi l kulħadd li anki bqajtu ftit wara l-ħin. Nerġgħu niltaqgħu wara nofsinhar. Nous nous retrouvons à 15h dans cette même salle.